Good afternoon, dear colleagues. Nafsmer tajjeb, eżis kollegi. Nishtiq. Nawgra, din laqa ta' l-lum ta' wara l-offsinar, għax għanna aġenda mimlija mux ħazin u għanna laqa ta' sew twila l-lum. Illum se għaw sa' seba. U nittamaw li nkunu nistaw intemmu l-punti kolla tal-aġenda tagħna. Mela, jekk memħat kontra din l-agenda, nistanajt li ġiet adottata. U issa mżon najt li sfortunatament interpretazzjoni għal Gejlik u għal Kroat mhux se tkun disponibbli llum. U se jkollna votazzjoni fl-24. Nittam illi se tużaw kollok minnkom il-kods tal-votazzjoni elettroniċi. Illum għanna il kruz ta' televizjoni u tal-radju, Daniza u kol u bħala president naf li hemm dan din ir-reġistrazzjoni għaddejja Sa niġu għall-ewwel punt tal-aġenda tagħna kif tafu l-kol nhar l-erba' l-20 ta' Jannar Il-President li Parlament Ewropew kien qal il-grupp kien talab l-inklużjoni ta' punt fuq l-adozzjoni futura ta' Danimarka fuq miżuri ġodda tal-azil fuq l-aġenda tal-sessjoni ta' jannar u president għall komitat libe kien għadu ma u opinjoni tiegħu għalla sim ta' vedut il-piniri deċudat permezz ta' 188 voti favur 108 kontra 37 assenzjoni illi titpoġġa fuq l-aġenda tal-lum dan din il-kwistjoni tal-laqa tal-lum tal-libe 25 ta' jannar. Sfortunatamente il-president għana ma jistax jiġi kon hawnhekk għax rappresenta Eh, l-komitat tagħna fil-JHA ta' Amsterdam, il-JHA informali, u għalhekk iddeċida illi din il-kwistjoni tmur fuq la bozz ta' aġenda u stiden il-gvern Danis. U għalhekk nixtieq eh, nilqawnek fosna eh, Sur Christian Jensen, Ministru tal-Affarijiet Barranin, u Sinjura Inge Stoiberg, Ministru tal-Immigrazzjoni, Integrazzjoni u Id-Djar, li rappresentaw il-Gvern Danis Melħba fosna u grazzi tal-leċa tajtu l-istedina tana. Issa l-President tana u kosti stiden Viċi President Timmermans li ma jistax ikun mana imma ta' mandat l-Sur Stephen Ryan biex rappreżenta l-Kommissjoni. U għalek nixti ngħidilkom kif se nispiċċaw fil-ħin u nkunu lesti għal votazzjoni nixtieq nipproponi din organizzaw id-dibattitu kif ġej. L-ewwel net nistieden rappresentanti tal-Gvern Daniż biex jieħdu l-kelma għal xi għaxar mhux iktar minn 15-il minuta biex għajdunna kif huma dawn il-miżuri. Mbagħad se ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni għal kummenti minn 5 għal 7 minuti u mbagħad se nistieden il-gruppi u se jkollna l-ewwel round tal-koordinaturi għal żewġ minuti għal kull koordinatur għal mistoqsijiet jew kummenti u mbagħad Wara ir-round tal-koordinaturi snad din il-kelma l-rappreżentant mill-ġdid tal-Gvern Danis biex ikun jista' jagħti l-replika tiegħu, u mbagħad jekk ikun hemm xi ftit ħin li jifdal, nagħmlu t-tieni round ta' mistoqsijiet għal membri oħra. Hemm bżonn intenni illi sen żommu din l-aġenda li għatant forta xekle ma sa nistan nispiċaw illum il-bija tal-agenda tagħna Olek lek minnu fih naddi il-kelma rappresentanti tal-gvern Danis is-sur Jensen nadilek il-kelma. Madam Chair, thank you. Signora President, grazzi ħafna tal-istidentunna hawnhekk anki jekk eh, ma tanċillu li ċevejna l-istedina, kontenti ħafna u jina qed ehm, sena illi nkun nista' najdilkom li mill-politika tagħna fuq ir-refuġati mal-Ministru mal-kollega Ministru tal-Immigrazzjoni Integrazzjoni u Idjar. Reċentement il-Parlament Ewropew sar form importanti għal dibattitu pubbliku u dialogu u lek aħna kuntenti li qegħdin hawnhekk illum. Din it-tina opportunità biex nkunu nistgħu nispjegaw l-politika tal-Gvern Danis fuq l-azil u nismaw l-perspettiva mill-onorevoli membri tal-Parlament Ewropew Ovvjament aħna se nkunu kuntenti li nirrispondu għal xi mistoqsijiet mela ħatakom. Id-Danimarka minn dejjem kienet u għada ehm, dejjem ħaddan ideali Ewropej ta' dritti tal-bniedem u dejjem sibna li jkun hemm soluzzjoni Ewropej għal kriżi tal-rifuġati u tal-migrazzjoni għal gvern dan jisu importanti illi nevitaw kull nuqqas ta' ftehim fuq inizjattivi li nieħdu u pala riżultat nixtiequ nkomplu l-preżentazzjoni bid-Danis biex hekk inkunu nistgħu nippreżentaw eh, dera preċiża u bekk dettaljata ta' proposta ta' Nolex issa nibda nitkellem bid-Danis. Jekk jogħġbok. Permettu li ngħid. U ngħid xi ftit eh, nitkellem xi ftit fuq l-isfidi li għandna f'din il-kriżi tal-immigrazzjoni tar-rifuġati reċentement. Id-dinja rat kriżijiet kbar, gwerer, konflitti u rajna wkoll konflitti fl-Ukrajina, fl-Iraq u fis-Sirja u fl-istess waqt ħafna mill pajjiżi iktar viċin l-Ewropa eh, għexu krizi kriżi ekonomika u żvilupp fqir. Ħafna zaza, ħafna nies eh, rridu possibilitajiet aħjar fiċċew dan possibilitajiet u l ekxu 1.5 miljun persuna asmu il-frontieri tal-Unjoni Ewropea b'mod illegali fl-2015 u il-Kummissjoni taħseb illi se jkun hemm l-istess numru li ġej però din is-sena u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq ċifra enormi ta' persuni fl-Ewropa. Għanna situazzjoni diffiċli ħafna li tiserċu ta' pressjoni kbira fuq pajjiżi kollha u aħna nafuhom l-sfidi li għadin naraw fuq il-frontieri interni u esterni b'numri kbar ta' rifuġati migranti li jaslu fl-Ewropa. Din naraw gruppi kbar ta' persuni, per eżempju fl-istazzjoni tal-ferrovija tagħna, eh, fuq il-rotot tagħna, fuq it-triqat tagħna, ħadd ma ħaseb li ħaġa bħal din kienet tkun possibbli xi ftit ilu. Ħna mill-ċara għandna sitwazzjoni li titlob soluzzjonijiet komuni. Mingħajr dawn is-soluzzjonijiet komuni għall-Ewropa mingħajr eh, din il-soluzzjoni komuni ma nistgħux insolvu l-kriżi Soluzzjonijiet bħal dawn mhumiex sempliċi sfortunatament u mhix faċli li wieħed isibhom lanqas. L-Ewropa għandha bżonn tingħaqad u jiena żgur konvint li intkom l-Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew se jkollkom rwol importanti ħafna. Is-soluzzjonijiet Ewropej ma jistgħux ikunu iżolati għanna ħafna responsabiltajt f'pajjiżna stess biex nġestixxu situazzjoni b'mod effettiv u stabli dan japplika wkoll Danimarka u l-gvern Danis ħal affarijiet bis-serjetà. Id-Danimarka wieħed minn ħames pajjiżi fid-dinja illi jirrispetta il-għanijiet tal-ġnus modar li jikorim tribbix 0.7% tal-GDP għal-għajnuna l-izvilup li provdejna għajnuna għal-kriżijiet kif ukoll żvilupp dejjemi fil-pajjiżi tal-viċinat tagħna dan ifisser għajnuna l-rifuġati, li persuni li kellhom iħallu djarhom u eh, pajjiżi ġirien li kienu milquta mill-kriżi. U għalhekk qegħdin naraw is-sitwazzjoni attwali f'Settembru 2015 il-Gvern Danis provda 100 miljun euro għal soluzzjonijiet Ewropej komuni fil-qasam tal-migrazzjoni Danimarka kella rwol attiv madwar id-dinja biex nsibu soluzzjonijiet Ewropej u bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Afrikani. Nittama illi ħadd mu se jiddubita mir-rida ta' Danimarka tikkontribwixxi għas soluzzjonijiet komuni Ewropej qudiem dawn l-isfidi komplessi. Nixtieq issa ngħaddi l-kelma lill-kollega tiegħi illi se titkellem se tiktar fuq inizjattiva tal-Gvern ta' il-qasam tar-rifuġati. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom il-koll ta' din l-istedina illi nindirizza il-kumitat hawnhekk jiena kont qed nistenna bil-ħerqa li nkun hawnhekk fostkom u intikom eh, stampa iktar dettaljata ta' xuħut minn inizjattivi tal-gvern Danis fuq l-asil u l-immigrazzjoni. Nittama illi nkun nistaw nista' niċċara l-affarijiet u intikom rendi kont iktar u preċis fuq dak li se jagħmel il-gvern Danis kif qal il-kollega tiegħi huwa importanti illi nevitaw kull nuqqas ta' ftehim viżavi inizjattivi tagħna u għalhekk jiena nixtieq nitkellem bid-Danis. Kif konna din ngħidu? Permettu li nuża l-laqa tal-lum biex niċċara miżuri speċifiċi minnaħa tal-gvern danis. Hemm żewġ miżuri b'mod partikolari illi għamu ħafna interess u tassib fuq livell internazzjonali l-ewwel net. Fuq inizjattiva illi jkun hemm konfiska ta' lassi tal dawk li tifittxu l ażil Kif ukoll il-proposta biex ir eh, aqda mill-ġdid tal-familjari nipostiċipaw kemm jista' jkun Ma l-ewwel nixtieq ngħid xi ħaġa fuq dak li għamlet id-Danimarka u qed tagħmel Danimarka biex tkun tista' tnaqqas mill-sfidu kif naraw aħna dawk li tifittxu l-asil fid-Danimarka l-ewwel qed nixtieq intenni li Danimarka mill-perspettiva tiegħek tagħmel kontribuzzjoni kbira biex isolvi l-isfidi attwali fil-qasam tal-migrazzjoni tal-asil mod ġenerali id-Danimarka irċeviet wieħed iktar fuq minn elf eh, rifugġati fl-2015 dan ifisser li Danimarka waħda mill xa pajizi li tiċċevi ehm, iktar migranti pro capite u fl-2014 irċevejna 15,000 persuni fiċċu l-azil fl-2016 qed nistennew 25,000 persuna li tfittex l-azil. Dawn huma il-kriterja l-baċit tagħna 2016 Id-Danimarka qed tiċevi eh, numru kbir ta' eh, min tfittex l-azil eh, relatat għal numru assolut u anki pro capita. U aħna wieħed mill-pajjiżi illi jipprovdi iktar għajnuna umanitarja b'mod assolut għalhekk id-Danimarka qed taqdi dmira jew terfa r-responsabilità tagħha biex tilqa għal sfidi komuni. Is-soċjetà Daniża u model soċjali Daniż tagħti ċittadini tagħha aċċess għal benefizji soċjali bl-aħlas, per eżempju mediċini, edukazzjoni mill iskejja l-università kif ukoll kura medika li dawk li huma qiegħda. nirċevu u kol nospitaw il-menti fittex l-azil, intu għam akkoljenza dinjituza, ġusta, li kollom il-rispet, li stħoqilom u jkollom għajnuna adattata matul l-essenza tagħhom bħala persuni tifittxu l-azil. Jek dawn il-nies dawn il nis jiġu u komiuna biex integraw fis-soċjetà daniża u dawk li mbagħad jiksbu permezz eh, permess ta' soġġorn ta' residenza ikollhom tliet snin ta' għajnuna biex ikunu jistgħu jitalmu l-lingwa, ikollhom għajnuna biex ikollhom dar, aċċess għal kura medika, skejjel, kif ukoll edukazzjoni bħal bqija tal-popolazzjoni. Jina konvinta illi għana trattament ġustu eku ta' minn fittex l-azil kif ukoll tar-rifuġati meta nqabla wkoll ma' sistemi f'pajjiżi membri oħra. Meta najnu li dawk tifittxu l-azil u rifuġati qed nirreflettu prinċipju tal-soċjetà ta' welfare tagħna, jiġifieri li nittamaw nejnu dawk li ma jistgħux jgħinu ruhom. Imma hemm prinċipju fondamentali illi dawk in-nies li jistgħu jġestixxu lilu nifhom ma jistax ikollhom ukoll għajnuna mill-istat. U għalhekk nasib dan huwa prinċipju fondamentali mhux biss fid-Danimarka imma wkoll f'bosta stati membri oħra. Nixtieq ukoll intenni illi dan il-prinċipju fondamentali japplika ċittadini daniżi kif ukoll meta fittex l-azil fid-Danimarka. Is-sistema tal-welfare tagħna fejn aħna nappoġġaw dawk li tifittxu l-azil mod ekonomiku ikollu eh, konsekwenzi finanzjarji meta jkun hemm numru ta' dawk li tifittxu l-azil dejjem jiżdied. Reċentement rajt studju mill-IMF fuq l-ispejjeż tal- Eh, dak it-tifiċu l-azil li huma fuq it-tieni grat jekk taraw il persentaċ tal-ispejjeż meta qabla mal-GDP dan kollu qed ngħidu għax huwa importanti illi niftakru meta nabozzaw inizjattivi speċifiċi f'dan il-qasam tal-azil tal-migrazzjoni u notajt ukoll illi hemm xi stat membri tal-Unjoni Ewropea illi bidlu leġislazzjoni tal-azil tagħhom jow proponow bidlit eh, għal 2016 bħala replika bħala reazzjoni u għalhekk hemm ħafna sati membri illi eh, diġà bidlu jew se jbidlu l-politika dawn ma bidlit illi l-pajjiżi membri introduċew minħabba l-ħtieġa l-bżonn illi hemm Maħrajn li huma mistejħin ħafna għal dak li tfittxu l-azilu migranti, imma issa kienem eh, bidliet u dan japplika wkoll għal Danimarka. Fid-dawl tal-sfidi ekonomiċi li numru oli bħal eh, dan ta' nisa tifittxu l-azil meta imqabla u koll mal-kondizjoni ġenerużi ta' Danimarka, il-gvern ħaseb li kien neċessarju illi ndaħlu ċerti inizjattivi f'dan il-qasam biex naqsu il-pressjoni enormi fuq id-Danimarka. Xuħut minn dawn l-inizjattivi tawlok għal dibattitu sħiħ u sfatatament kien hemm x'inqas ta' mod partikolari fuq il-leġiżlazzjoni li introduċa il-Gvern fid-Deċembru tal-2015 ringrazzja minn ġdid il-Kumitat biex niċċaraw xi ħut minn dawn l-inizjattivi. Inizjattiva li din nitkellmu fuqha illum se tiġi adottata fil-gvern danis għada u nixtieq ngħid li hemm appoġġ kbir għal din leġazzjoni fil-Parlament danis u dawk il-partiti li appoġġaw l-proposta jirrappreżentaw l-erba' gruppi eh, ewlenin tal-Parlament Ewropew. Issa ħanajt kemtejn fil-qalba tal leġislazzjoni li għandha x'taqsam mal-proposta illi kunem konfiska tal- l-assi ta' minn tifittex l-azil. Dawk li tifittex l-azil jiġu Danimarka minħabba s-saħħa jew waqt li kasa tiġi trattat. Jekk jekk jiġu aċċettati f'Danimarka, jiġibu assi magħhom u għandhom bżonn iħallsu għal l-ikel tagħhom għal l-akkomodazzjoni tagħhom dan huwa l-każ illum minn l-disajnijat u għalhekk se jkompli jkun il-każ fil-futur U min jiġi fit-tex lażil illum mżon jgħid l-awtoritajiet kemm assi se jġibu magħhom biex hekk ikun jistgħu ikopru l-ispejjeż tagħhom stess. Il-abbozz ta' liġi li ġi prezentata f'Diċembru tal-2015 il possibilità li l-autoritajiet danisi illi jmorru jaraw u jispezzjonaw il-bagalji ta' min qed ifittex l-azil biex ikun jistgħu jikonfiskaw l-assi li jkun jistgħu jikontribixxu għal permanenza tagħhom, għal residenza tagħhom. Da ma jfissirx li meta fittex l-azil suppost neħħulu kollox, da kollu li jġibu magħhom, għanna nixtiequ li jkun hemm ġustizzja skont ir-regoli u rispett tal-individwu il-gvern propona dal-liġej. Ħaġa pjuttost sempliċi nittamaw in applikaw l-istess regoli għal min tifittex l-azil ma namlu għal min qed isaqsija ċittadinanza daniża li għandhom eh, tħul privat jew pubbliku imma min tifittex l-azil jistgħu jżommu biċċaqbiet tal-assi tagħhom meta mqabbel għal dak illi ċittadini daniżi jistgħu jagħmlu nifisser min tifittex l-azil iġib miegħu flus cash ikollhom l-opportunità illi iżommu 25,000 eh, krona xi 1300 euro pala cash flus. Imma il-bqija jiġi jiġi eh, konfiskat minħabba dan il-proċess. Jekk ikollhom affarijiet oħra mhux biss flus, il-persuna tista' iżżomm dawn l-oġġetti valur sa 10.000 krona, iġifir xi 1300 euro, u għacetti li għandhom valur iktar oli jiġu konfiskati biex ikopru l-ispejjeż eh, tal-likel u tad-djar. Mil-perspettiva dan jizan naħseb li 1300 euro huwa limitu ġust. Fid-dawl ta' ċifri illi rajna fl-istampa nazjonali nasa pajizi oħra għandhom regoli simili. Per eżempju, ta' xi xi 350 euro u l-oġġetti ta' valur sentimentali huma eżentati per eżempju ċriket eh, tal-Arusija u ta' u ta' zwiċ. E ġifiri, kienem nuqqas taftijim, meta l-stampa qalet illi se jiġu konfiskati anki l-oġġetti li għandhom valur sentimentali għal min tifittex l-azil Danimarka mhux il-każ nixtieq intenni wkoll illi l-barranin illi jixtiequ illi joġġezzjonaw għal din il-konfiska għandhom aċċess u għandhom il-possibilta il illi il-kas tagħhom qoddim rati daniżi u ħafna minn dawk li jiġu fiċ l-azil iġibu biss ftit flus u ftit oġġetti ikunu jistaw iżommuhom imma dawk illi jġibu ferm iktar naħseb ikun ġust illi ikopru ma stess il l-ikel il-spejjeż marbutin ma l-ikel u mad-djar u l-akkomodazzjoni nixtieq qabel ma nagħlaq ngħidilkom illi l-aċċess tal-pulizija u l-ħila tal-pulizija illi imorru jaraw dawn il meta fittex l-azil u jinvestigaw xandom fil-bagalje tagħhom biex isibu dokumenti tal-identità illi jistgħu pereżempju jgħinu biex stablix l-identità tal-persuna konċernata. U l-appozz ta' liġi jgħid illi il-polizija se tuża l-istess proċedura biex ifittxu wkoll las nixtieq ngħid kemmtejn fuq l-inizjattiva biex ma jkunx hemm finifikazzjoni mal-ewwel nkunu nistgħu nipposponuha. Ġeneralment m'hemmx aċċess għal min għandu biss protezzjoni provizjonali jew provizorja u li m'għandhomx permezz ta' residenza wara sena. Hemm protezzjoni temporanja li tiġi motija lin-nies illi għandhom protezzjoni garantita minħabba s sitwazzjoni fil-pajjiż tagħhom stess forsi trid tkun ta' teddida għalihom imma dawk illi talbu l-azil skont ir-regoli attwali 30% eh, biss għandhom din il-protezzjoni u għalhekk ir-regoli fuq il-protezzjoni temporanja ma japplikawx għal dawk in-nies illi jiksbu statut ta' refuġat skont il-Konvenzjoni ta' Refuġati tal-Unjoni Ewropea. Jew nis illi eh, jekk imorru l darhom ikunu medda. Nandi għal proposta ġdida. Il-gvern propona illi li kunem riunifikazzjoni familjari għal dawk li għandhom protezzjoni temporanja tista' ma jkunx hemm possibilità għal unifikazzjoni fl-ewwel tliet snin. Ir-unifikazzjonijiet familjari fis-sitwazzjonijiet kollha ifisser illi l-impenni attwali ta' Danimarka fuq livell internazzjonali jissuktaw issir eżaminazzjoni każ b'każ ta' kull sitwazzjoni individwali għabbażi tal-impenni illi daħlet għal-jom id-Danimarka fuq livell internazzjonali għal rinifikazzjoni familjari. Din tkun possibbli skont l-impenni illi hija vinkolata bihom id-Danimarka attwalment. Ġew analizzati il-proposti kollha b'reqqa kbira u s-sistema t-tider li hija konformi mal-impenji daniżi. Nixtieq ngħid lill-President kif ukoll lill-membri intenni hawnhekk l sitwazzjoni attwali fejn numru kbir ta' rifuġjati u dawk li fitxu għazil edin jorbu lejn l-Europa edin joħolqu pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea m'hemm soluzzjoni ta' malajr irridu naqsmu responsabilta fuq livell Ewropew u nazzjonali. It-tema tiegħi hi illi il-miżuri li semmejna juru ir-rieda tal-Gvern Danis sabiex tinstab soluzzjoni komuni. Nittama illi din l-introduzzjoni xedet iżjed dawl fuq l-inizjattivi ta' pajjiżi sabiex ikolkom idea aħjar tal-approċċ li qegħdin nieħdu fir-rigward ta' l-immigranti u dawk li jfittxu l-azil. Signor President, jina l-istas sanwiġeb mistoqsijiet li jaffi kollok int jew membri oħrajn ta' dan il-Kumitat u aħna lesti nissimaw il-kommenti u l-opinjonijiet li jistgħu jiġu espressi hawnhekk fis-sar. Grazzi li tnej li intom. Issa fuq il-Sur Stephen Ryan illi iġi hawnhekk preżenti fisem il-Kummissjoni minn Diġi Home. Grazzi, grazzi l-Kommissjoni, grazzi l-rappresentanti ta' Danimarka tal-ispiegazzjonijiet tal-miżuri pjanati li ħajġu adottati fil-ġejjini qarib fil-Danimarka. L-ewwel kummenti preliminari li nixtieq nagħmel jinvolvu l-fatt li l-Kummissjoni għal-istat ma kellix ħin tarbel il-miżuri li hemm pjanati mid-Danimarka Il-qoddim ser inkomplu nistudjaw il-miżuri li jiġu adottati. Il-Kummissjoni tixtieq tisħaq bħala l-ewwel punt u anke biex infakru lil dan il-Kumitat li Danimarka mhix vinkolata mill-leġiżlazzjoni tal-azil tal-Unjoni Ewropea ħlief regolament ta' Dublin u regolament Eurodac illi bihom id-Danimarka hija vinkolata bil-liġi internazzjonali iktar mill dik tal-Unjoni Ewropea. B'mod iżjed speċifiku, l-Danimarka mhix vinkolata bil-direttiva tal-kondizzjonijiet tal-uħ illi tinvolvi il-kondizzjonijiet li jiexu taħtom dawk li japplikaw għall-azil u kol strumenti oħrajn tal-liġi tal-azil tal-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni hawnhekk tfakkar palma diġa saħqet dan il-marka stess illi hemm vinkolu mill-liġi internazzjonali b'mod partikolari l konvenzjoni ta' Ġenevra tal-51 il-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Nixtiequ ngħidu wkoll li fir-rigward tal-konfiska ta' assi dawn in-normi internazzjonali jajdu illi il konfiska biss kompatibbli ma' liġi internazzjonali ċala darba din il-konfiska tkun proporzjonata u meħtieġa. U l-Kummissjoni hija assigurata mill l ta' introduzzjoni ta' rappreżentanti Daniżi fejn l-intenzjoni ta' konformità sħiħa mal-obbligi internazzjonali kemm f'rigward tal-konfiska ta' assi kif ukoll f'rigward tal dewmien tal-ġinifikazzjonijiet familjari. Nixxiju nisqu ukoll illi anke stat membru illi huwa vinkolat mill-leġiżlazzjoni dwar l-azil, anke sta li stat vinkolat minn din il-leġizlazzjoni jekk dan jimplementa tip ta' leġislazzjoni ta' dan it-tip, il-Komissjoni tkun trid tevalwa ir-rispett tal-miżuri f'dettall kbir b'mod partikolari f'konformità ma' direttiva tal-kundizzjonijiet tal-oħ. Aħna hawnhekk nifqu illi d-direttiva tbassar il-possibilità il-istat membru jagħmel min stess evalwar tal-mezzi għal dawn l-applikanti sabiex ikun hemm ċerta kondizzjonijiet illi jippermettu il-sopravivenza ta' dawn il-immigranti li m'għandhomx mezzi biżejjed għal stil ta' jxien adegwat. il komissjoni li l-min dan tifem l-sfida kbira illi edda tiġi jiġu esposti għal-jom il-pajizi kolla, mux Danimarka biss, iżda wkoll fid dawlu ukoll tal-numru kbir ta' applikazzjonijiet ta' azil illi edin jifaċċaw pajizi bħal Danimarka meta qabla mal-medja ta' l-istati membri, speċjalment meta wieħed jara fid-dawl tal-popolazzjoni tad Danimarka da stant il-rata per capita ta' applikazzjonijiet. Irridu naqsu l-inċentivi għal dawk li ma jistħoq omx protezzjoni illi jiġu fl-Ewropa u biex innaqsu l-inċentivi in ġenerali sabiex jiċċarqu minn stat membru għal ieħor biex ikun hemm dan iċ-ċaqliq sekundarju. Il-Kummissjoni tixtieq tisħaq ukoll il-fatt illi l-applikanti ġeneralment ikunu nies vulnerabbli u oġġetti ta' valur li ġibu magħhom tkun l-uniku qass illi irnexxielhom jiġbru qabel il-ħarba minn pajjiżhom, qabel il-ħarba mill-persekuzzjoni jew il-gwerra. Dawn huma fatturi illi għandhom jiġu ikkonsidrati fit-fassil ta' kwalunkwe politika minn stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Thank you, Mr. Ryan. Na Grazie, Sir Ryan. Naddi issa lil koordinatur Nixtieq nfakkar hawnhekk illi ħajkonna l-ewwel il-koordinaturi għal kull grupp politiku għal żewġ minuti mbagħad ngħaddu lura il-mikrofonu liż żewġ ministri u jekk jifdal biżejjed ħin ikun hemm tieni round ta' mistoqsijiet dan nerġa' ngħidu intenni ħdar boħra għaliex għandna sissa 13 il-talba għal mikrofonu. Issa sejjer innizzel minn għandna fuq il-lista u nara il-lista minnu fieħa. Iżid is-senjur u ħanaqra l-lista. Umbat naraw il jek ma jkunx hemm biżejjed ħin ikonna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 Għalda sant, ma nafx jekk se jkollkom opportunità kollha li qegħdin fil-lista wis probabbli le. M'hemmx ħin għal kulħadd. Tistgħu tgħinu lil xulxin bil-istaqsu mistoqsijiet konċiżi jew tagħmlu interventi ostra. Il-Sinjura Mezzola. Thank you, Madam Chair. Um, uh, let me start by saying that I think at least our group thinks. Grazzi, Signor President. Għana naħsbu il-kontestu u importanti f'dan id-dibattitu għana l-kol smajna l-istejjer li huma inkwetanti tassew din id-diskussjoni sejra tejn biex nifmu il-fatti bħalma attent Sinjura Ministru illi sena l-oħra id-Danimarka kienet waħda mill-iżjed pajjiżi il irċevew it tien l-iktar fil-fatt fl-Unjoni Ewropea f'rigward ta' Sirjani per capita. Rajna li Danimarka jaċċettaw il-kwota tal-ġnus ma' uża refugjati u minn kelli għandkom opt-out għal liġi tal-azil palma fakret il-Kommissjoni u d-Danimarka xortu għadha tipparteċipa fil-programmi tal-edukazzjoni u l-sistemazzjoni b'mod volontarju mikkeli dan ma jsirx mill-istati membri kollha fisem il-PPL, pożizzjoni tagħna hi li l-politika għandha titratta lil dawk li fiċċu ażil b'dinjità, dinja essenzjali. Is-servizzi tal-migrazzjoni għandhom l-obbligo li jiżguraw li dawk li jridu l-ażil jiżguraw li tingħatalhom l-appoġġ meħtieġ sakemm ikunu qegħdin ġew proċessati l-applikazzjoni tagħhom dan jinkludi l-akkomodazzjoni, l-kura tas-saħħa u mhux biss. L-am prinċipali għandu jkun li dawk li huma tassew fil-bżonn jirċievu l-appoġġ kollu meħtieġ. Il-welfare state dan jiswa bazat fuq il-prinċipju li dawk li mandomx il-mezzi finanzjarji għal-jom infusom jirċievu għajnuna mill pjata tas soċjetà u l-autoritajiet madonna kollu dawk li għandhom assi għandhom jihdu s-sib infusom dan japplikat ċittadini daniżi illi mandom xogħol u anki għandawk dawk fitxu għazil. Jien mhux qiegħed hawnhekk biex niddefendi jew niddibatti regoli ta' welfare ta' Danimarka iżda nemmen li l-kol naqblu illi sta' daniżi li jiddeċiedu ġala darba impenni internazzjonali jiġu mil ħuqa Mill nista' nifhem u dan diġà smajnieh li l-Gvern Danis propona illi jemenda liġi nazzjonali sabiex jiżgura li kwalunkwe ah, oġġetti personali ta' valur sentimentali ma jiġux konfiskati minn fuq dawn il- persuni għet ifetxu għazid dan essenzjal pal ma smajna mill-Kummissjoni daħan komplu namlu monitoraċ tijaw. Fir-rigward tal-proċeduri għaddejjien, għanna nemnu l-lata koordinaturi tal-għal Frar, tkun l-aħjar forum fejn għalda tiġi mittieda deċiżjoni fuq il-follow-up. Uh, Zippel. Dan Vielen Dank, Frau Vorsitz. Grazzi ħafna, Signor President, jena nishtiq l-ewel net. Ringrazzi ħafna l-Gvern ta' Danimarka li kienu l-essi li f'daqseg qasir żmien jidrawek qudiem il-Kumitat. bekk jtetuna l-opportunità fil-fatt sabiex nitkellmu fuq ċertu affarijiet li smejna dwarhom fuq il-mezz tax-xandir ħallibek niċċaraw is-sitwazzjoni. Intihom um, bdejtu billi tgħidu illi ilna xhur nippruvaw insibu soluzzjoni Ewropea. U aħna jiddispjaċina wkoll illi ma rnexxinniex insibu soluzzjoni Ewropea, però jiena xtaqt insaqsik mistoqsija li qed insaqsi lil ħafna gvernijiet anke lil l tal-Ġermanja, inti x'taħseb illi deċizjoni bħal ta'kom tista' tinfluwenza lil pajjiżi l-oħrajn u bat fil-fatt nispiċċaw situazzjoni fej kulħadd jassum il-parti ta' responsabilità tiegħu u anke f'dak li għandu x'jaqsam ir-refuġjati fl-Ewropa u anke barra mill-Ewropa x'nistgħu nagħmlu fil-pajjiżi ta' transit u l-pajjiżi tal-oriġni nafu li hemm ħafna pajjiżi li ma tantx qed jassumu responsabilità tagħhom. Issa dwar kwistjoni ta' dawk li qed ifittxu l-ażil jekk dawn għandhom xi jkunu trattati bl-istess mod paċ-ċittadini Ewropej. Aħna sajni kom semmu ftit eżempi għal nies li għaraftu li għandhom bżonn l-azil. Jiena naħseb li huwa diffiċli nitrattaw lil kulħadd l-istess bil-perspettiva tal-azil minħabba jekk iċ-ċittadini jekk inħarsu ċittadini Ewropej, naturalment dawn għandhom appartament għandhom saqqa fuq rashom, għandhom ħafna drabi u kol ċertu affarijiet oħra li jkollhom bżonn għalejxin ta' kuljum iżda dawn li nies li qed ifittxu l-ażil m'għandhomx. Ġifieri kollha tinsaqsu l-Kummissjoni jekk hemmx il-possibilità li kollha diskussjonijiet proattivi ma' pajjiżi li fil din jikkonsidraw ukoll ċertu miżuri dwar il-konfiska ta' ċertu assi wkoll u naħseb il-ministru favur l-integrazzjoni tkellem fuq il-fatt li il- il-differenza bej ċittadini u rifugjati hija pjuttost kbira differenza. Nishtiq nkun naf fil-każ tagħkom x'inija sa parti minn hekk dwar il-possibilità li l-familja tingħaqad. Jiena nista' nifhem li hemm il-problema illi inqas minn nofs tal-pajjiżi Ewropej mhumiex qed jassumu r-responsabilità minħabba fekk hemm ħafna problemi. Iżda minnaħa naħa l-oħra tliet snin tgħix mingħajr il-familja tiegħek huma hija problema u din tista' tkun problema wkoll għall-integrazzjoni fis-soċjetà ġdida Għandi raġuni jiena nitlob lilkom u anke lill pajjiżi l-Ewropej l-oħrajn ħalli tanalizzaw daqsxejn dan il-punt minħabba dawk li qed jħarbu mill-gwerra u l-persekuzzjoni jkunu jixtiequ il familji tagħhom ma jibqgħux jgħixu fil-vulnerabilità f'sitwazzjoni prekarja. Naħseb li dan huwa punt li fil-fatt nridu nerġgħu nanalizzaw kersi. Before I give Qabel ngħaddi l-mikrofonu għall-intervent li mess, jekk mhux se żommu mal-ħin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 ħasra li għal-gvern daniż hawnhekk dawn l-osma ta' politika huma kompetenza nazzjonali speċjalment meta wieħed jikkonsidra li d-Danimarka għand opt-out. Dirġa ġi konfermat mill-elettorat. Ilta ġara darba d-deċidejna li nistiedna l-gvern Daniz edinaw. Nixtieq nagħmel mistoqsija waħda l-gvern Danis. Inti qed illi edin fl-uċċata fost l-iktar 10 pajjiżi għandu refuġjati u l-istini l-iktar natu flus u għet minn zewġ pajizi illi għati 0.7% tal-prodott domestiku gross għal għajnuna umanitarja. Fil-fat, l-Svizzera u żewġ London ġewwa il-Ġermanja, l-Bavarja fost l-oħrajn għandhom regoli għal dwar konfiska tal-assja da santa ħana u wieħed mill-iktar pajjiżi li qed jikkontribwixxi għal soluzzjoni. Il-gvern Danis jgħet jistenna illi l-20 jew 25 pajjiż li jagħmlu inqas se jirnexxilhom jilħqu magħna fersa milħuna, x'azzjoni ħajkun hemm meta nispiċċaw il-smieħ tal-lum, x'aħseb li ħajġri, x'inkun naf x'temnu intom. please.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 li fil-fat il-bib dejjem għandhom jgħinu li xulxin d-dastanz, Grazzi ħafna tal-edinaw pala membru svediza jiddispeċini illi l-Svezja raġat introduċiet il-kontroll fuq il-frontieri bejn iż-żewġ pajjiżi tagħna għal xiren ta' snin kien hemm ċaqli ħieles bejn Copenhagen u Malmö. Issa L-Svezja edha toħroġ il-barbed wire u sala l-frontiera u dan huwa ta' dispeċir kbir ġala darba m'hemmx sistema ta' qasim ta' responsabilità refuġjati fl-Unjoni Ewropea issa tiġrija għaddejja fejn l-istat qegħdin jippruvaw juru li huma l-inqas pajjiż attrenti biex jippruvaw jibatu għan band oħra. L-Svezja wkoll issa ħajprovaw baxxu l-standard għall-iktar possibbli permessi mill-Unjoni Ewropea taw tad Danimarka donna mizjet estensivi, dawn mhumiex każijiet iżolati. Sfortunatament qegħdin naraw domino effect fejn pajis wara liħor edin jatu darom l-umanità dwar il-konfiska ta' proprjetà għal dawk li edin ifittxu protezzjoni internazzjonali jew limitazzjoni ta' dritt tal infkazzjoni familjari għal persuni li risjedew f'Danimarka għal tlet snin għat muserti konvenzjoni illi din politika responsabli jew proporzjonata ma tamiex differenza kemm serja s sitwazzjoni jew kemm b'saħħitha l-pressjoni aħna l-iktar reġjun għani fid-dinja u jekk ma nħidux responsabilità għajdu li min ħajoħodha. Din hija waħda mill-mistoqsijiet u diment li ma nsibux sistema ta' kif naqsmu responsabilta aħna ħajibqa' jkollna dawn id-dibattiti illum aħna għadha gvern ieħor. temmen il-qegħdin innaqsu l-standards dejjem jonqsu f'rigward dawk tal-qoħ ta' dawk li jfittxu għażil fejn stati membri bħal tiegħek qegħdin baxxu l-standard biex il-pajis ma jibqax attraenti għall-immigranti potenzjali. Taħseb li dan huwa ċirku vizzjus u rridu nippruvaw nsibu soluzzjoni minnu u jekk taqbel iva il-gvern tagħkom se jissieħab ma' dan il-gvern mal-Kummissjoni Ewropea u forzi progressivi oħrajn sabiex inbidlu d-direzzjoni u nsibu soluzzjoni permezz taqsim tal-peace tal-uħ tal-immigranti. Grazzi u iskuza ruħi li bis 30 sekonda, iżda minut inqas mill-kellim ta' qabli. Thank you, Mrs. Uh, Wikström, Mrs. Ernst. Grazzi un Ernst. Dank, grada. Grazzi ħafna anka minħabba illi Danimarka għet mill-tleta l-iktar pajjiżi sinwir fl-Ewropa, manka minħabba l-fatt li d-Danimarka għal ħafna snin kellhom politika partikolari ħafna f'dak li għandi xaqsam dawk li qed fitx l-azil, għalhekk hija xi ħaġa illi verament sorprendietna li ħarġet din l-aħbar mid-Danimarka. U għana nasbu li fil-fatt mixi fid-direzzjoni il ħazina Issa fuq id-dritt li l-familja terġa' tingħaqad dan allura jfisser illi ikun hemm il-possibilità illi wieħed jgħix ma' il-familja xi ħames snin jew għandha tibqa' jekk intom xi tgħidu fuq il-preġudizzju illi għamel il Kubitat tal-Kunsil tal-Ewropa drittijiet tal nidem li semma l-artiklu 8 tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem u qal li din il-ħaġa li jintu qed tippreżentaw hija tmur kontra dawn id-drittijiet u drittijiet ta' tfal ukoll. Issa fuq il-punt li intom għandkom id dritt li tikkonfiskaw ċertu assi sa ċertu limitu. U allura la min ħaj jieħu fideħ dawn il-flejjes? Li ma' autorita nazzjonali u apparti minnek, skont li ma' prinċipju intom edin tażlu lassi? Ħalli, per eżempju, jekk ikun hemm xi affarijiet li huma personali, intom kif t-deċidu li huma personali allura wieħed m'għandux om u joħodhomlhom lil dawn ir-refuġjati apparti minn hekk? imbossa nies illi fil fat għandhom tħul pjuttost baxx, però differenza hekk hija illi il refuġjati jridu jonfqu il-flus kollha tagħhom jekk huma u jekk huma kellhom xi jassiġobuhom magħhom daw ħajkunu konfiskati, allura ma nafx kemm dan huwa ġust. So apparti minn hekk għalfejn skont l-artiklu wieħed paragrafu wieħed, iġifiri dritt ta' li wieħed ikollu l-proprjetà tal-assi tiegħu. Kif tasab li dan t tirrispettaw jintom? Aparti minn hekk, intom x'taħsbu wkoll fuq il-Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar l-artiklu 7 u artikli l-oħrajn fejn aħna edin naraw illi dawn in-nies illi fil-fatt t-tfittxu l-azil mandomx ikunu poġġija f'daw l-iktar negattiv minn nies oħra li huma immigranti. Thank you, Chair, and thank you for both me. Grazie, President, grazie li żewġ ministri li kienu hawnhekk. Jiena naf li xi ħadd minnkom sfortunatament ma setax jattendi l-Kunsill ġej ġew Amsterdam fil-fatt m'hemmx soluzzjonijiet ta' malajr jew faċli għandkom raġun ftejdu dan Issa meta wieħed iħares lejn istati membri individwali u soluzzjonijiet biex ngħidu hekk li qegħdin joħorġu bihom jista' jkun qiegħed ibiet il-ġestjoni tal-kriżi migratorja l-lejn minn Brussell. Kulħadd tar-rasu jagħmel li jrid għandek il-proposti tijak wara anki il-pont ta' fi fatt fost l-oħrajn il-Kummissarju tal-Ġittijiet ta' Bnidem tal-Kunsill tal-Ewropa u kol ta' kritika ħarxa l-proposta Daniza semmew il-konvenzjoni tal-ġnus mawda dwar il-unifikazzjoni familjari għad-drittijiet ta' tfal, din semmu dritt u ta' dinjeta u l-ispirtu tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra fi rigward tal-konfiska. Intom anke taraw soluzzjoni differenti tra għarri sistemazzjoni fil ġejjini u għattin tamlu għazjat faċli illi jinżamu ta' detenzjoni l-immigranti meta jaslu hemm kritika mill-UNHCR fil fatt u mill-Kummissar ta' Drittijiet tal-Bniedem kif tikkonsidraw din il-kritika nixtieq konna fina nixtieq nifhem kif tifmu tħassib illi hemm meta ikun hemm azzjoni minn stat membru partikolari illi tpedna minn triq umanitarja fil-ġestjoni tal-floss b'dan ir-riskju u dimajnejkom kif tarblu u saraw il-proposti ta'kom stess, President, memx soluzzjoni għall-influss tal-immigranti il paċi fid-dinja tkun l-aħjar soluzzjoni, iżda din mhix hemm għal dastant iridu nieħdu responsabilità u nagħmlu ġestjoni ta' sitwazzjoni jekk tat membri jagħmel ħaġa u jem jagħmel ħaġa oħra, ħajkona sitwazzjoni ta' kara fil kullim kullimkien fl-Ewropa anki fuq il-frontieri esterni u dan huwa ta' riskju ta' tagħna. Sargentini Mrs. Ferrara, please. Grazie ħafna Signor Sargentini, sta' Signor Ferrari, kjoġbok. Grazzi ħafna, Signor President, jena u kon nishtilu ringrazzja l-Ministru Jansen u Stojberg tal-li għedina u għek minn kajal ma tantx inna li tlabnijom, xorta wahda setu u kunu prezenti għaparti minna kiena nasab l prinċipju bażiku ta' din il-proposta leġislativa u għal-trattament l-istess ta' bejn il-ċittadini danisi u dawk li jitolbu l-azil qed nifhem għalfejn fil-fatt intom qegħdin toħorġu b'daw il-mossi minħabba li kien hemm ukoll każijiet ta' diskriminazzjoni bil-kontra jien ħanieħu eh, nirreferi nħu eżempju mill-situazzjoni illi saf f'pajjiż li jiena nafsew ġifi l-Italja. Hemm ħafna nies li tfittxu l-ażil, immigranti li fil-fatt din jgħixu f'kundizzjonijiet verament diffiċli u faqar iżda hemm każijiet fejn dawn in-nies qegħdin jirċivu l-pocket money u qegħdin jiexu situazzjoni ħafna ħjar minn dik il jiexu fija ħafna ċittadini Taljani foqra. Mux dejjem hekk, naturalment, iżda importanti li nsibu bilanċ tajjeb ħalli bekk nieħdu ħsieb li ċittadini Daniżi u l dawk li qed jitolbu l-ażil. Mhijiex idea ħażina din li qed tippruvaw tagħmlu, issa għandna daqsxejn dubju dwar proposta leġislattiva li preżentajtulna llum. Dawn id-dubju huma minħabba l-fatt li intom qegħdin titkellmu fuq konfiska ta' proprjetà u ta' assi. Ma nafx intom tamlux l-istess ħaġa għal ċittadini taniż, ma nafx jekk l ajnuna soċjali tista' tinata fil-fatt iġa tkun ikkalkulata skont il-patrimonju. Jekk vera intom qed tagħmlu evalwazzjoni bħal din, anka ċittadini Danizja lura anka fil-każ tagħhom ukoll hemm il-possibilità li huma jagħmlu persekuzzjonijiet, eh, investigazzjoni fil-beni tagħhom ħalli jaraw jekk fil-fatt l-ammont massimu ma jaqbalx ma biex il 300 euro. Jekk le, naturalment biex qed inżjem bilad ċaluna ma dawk li tfittx l-azil, però jekk iva dawk huwa bizzur differenti qed neħdu għas ħafna li intom iċċarajtu l fat li l-assi ta' personali mhumiex fil-fat ħajkunu konfiskati inkella dan il-konfiska ħatfakkarna ħafna f'memorji verament xej xejn huma sbieħ ta' dawk li fil-faġġara fil-passat il-kollegi li tkellmu qabli qalu illi għandhom dubju wkoll anke fuq il-Konvenzjoni ta' Ġnus Mawda fuq id-drittijiet ta' tfal il konsil tal-Ewropa, d-dikjerazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa, huwa veru illi aħna għandna l-possibilità optaw ta' danimarka dwar kwistjoni tal-immigrazzjoni u nixtieq najt qabel ma u ukoll irridu naraw x'impatt dan kollu ħajkollu fuq id-drittijiet fundamentali tal bnidem ġifieri nitlobkom sabiex toqgħodu attenti u timxu bil-galbu b'din il-miżura. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Fontana. Grazzi ħafna, kien hemm ċertu ċifri tekniċi li jiena għajmur ċertu dubji. Pal per eżempju li ma perċentwal ta' nies li din jitolbu l-azil fid-Danimarka, nammaġina li għandkom f'moħħkom dan in-numru kemm minnhom huma verament refugjati minn dawn li qed ifittxu l-ażil. U dawk illi fil-fatt għal din meta l-applikazzjoni tagħhom ma tintlaqax ta' fitxi għall-azil u allura jiġu migranti illegali x'tamlu bjom dawn in-nies. U perti minn kif qalet il-Sinjora Ferrara, semmit l-esperjenza taljana fejn aħna jkonna ħafna refugjati jew ta' parsi refugjati li jkunu qegħdin joqogħdu fil-lukanti ta' erba' jew ħames tilel u dawk in-nies li fil-fatt qegħdin jitolbu l-ażil fit-territorju tagħkom. Kif ikunu qegħdin jgħixu? Fejn? U sakemm naturalment huma humiex ħajnataw it-tweġiba dwar il-fatt jekk huma jikkwalifikawx bħala refuġjati politiċi jew le. Issa dwar kooperazzjoni bejn l-Istati membri. U aħna jedna li huwa importanti li aħna nikkontrollaw lil dawk in-nies li jaslu fuq il-frontieri Ewropej ħalli naraw eżattament anka fuq il-frontieri min għandu dritt li jkollu li nata l-istatus ta' refugjat ħalli b'newel minn hemmhekk nistgħu nużaw dan il-passatur ħalli aħna nkunu nistgħu nużaw nevitaw li jkun hemm kampijiet ta' refugjati b'kondizjoni kifra ħafna. Grazzi, nitlob lill-Ministri, nitlob illi titkellmu fil-qosor, provaw wieġbu fil-qosor ħalli bekk ikun hemm kollegi oħra li jkollhom l-opportunità jisaqsukom mistoqsijiet oħrajn. Grazzi ħafna, jiena ħan nitkellem bid-Danis. Aħna nafu li fil-parlament tagħna nistgħu nitkellmu mod maġġel ħafna iżda fit-tul, però ħaniprova nitkellem fil-qosra. Danimarka sinjura tibel tagħmel minn kollox sabiex nippruvaw innaqsu l-kriżi, aħna għenna li Sirja din sem li għaddiet u din is-sena maħan kurat nipparteċipaw, anzi, parteċipajna bisħieħ fissa meta Valletta u edna li ħanejnu kull mod li nistaw li l-pajjiżi Afrikani sabiex xejnuna innaqsu l-flussi l-migratorja. Apparti minn hekk nixtiequ naraw il-pakkett ta' regolamenti li ħajkun ippreżentat mill-Kunsill mill-Kummissjoni l kunsill dwar l-immigrazzjoni naħseb li hemm ċertu elementi brabta ma' sa fejn il- Danimarka edha t-implementa dawn il-regolamenti. Jina nishtiq nejdulkom u l-konvenzjonijiet. Jina nishtiq nejdulkom bitċari li aħna nirrispettaw kull konvenzjoni dwar ġittijiet tal-bnidem illi aħna firmatarji tagħha. U apparti minn hekk nixtiequ li nisimgħu lil daw kollha li jaħsbu illi għandhom dubji fuq il-proposti tagħna, però kifettilkom il-konvenzjonijiet kollha li aħna iffirmajna nirrispettawhom bissieħ l-Honorable Vincent naħseb li huwa fidejn il-Kumitat li jiddeċidi l min ikun jixtieq jistieden sabiex jattendi għal dawn it-tip tal-laqat. Issa ngħaddi il mikrofon il kollega tiegħi. Grazzi. Jiena nifhem li palessa fil-fatt għaddej dibattitu dwar ir-regoli illi jistipulaw l-aqda tal-familja Ġifiri, meta rifugġat ikun wasal fit territorju tagħna jekk għandu xi dritt li naqas mal-familja tiegħu jew tagħha. Għal kulħadd huwa importanti, però importanti wkoll li inħarsu li din is-sitwazzjoni jekk aħna naraw li inti refuġjat li ġej id-Danimarka jew kella xi ħadd li kont ippersegwitat l-istess regoli japplikaw għal dritti li tingħaqad mal-familja u dan jista' jkun permess malaj ħafna iżda jekk inti tassal fid-Danimarka u tingħata protezzjoni temporanja da jfisser li inti ma konx ipersegwitat personalment hekk kif qed jiena f'Marzu. Dan japplika u jkopri madwar 20% għal menu għas-sena li għaddiet tan-nies li qegħdin jaslu fit-territorju tagħna illi ħajkollok tistenna daqsxejn iktar sabiex tinqas mal-familja tiegħek. Iżda jekk inti persekutat personalment jew inkella qed tasal bħala rifuġjat normali, dawn hemm regoli differenti li japplikaw. Kien hemm mistoqsijiet ukoll ġeneral dwar kif aħna nittrattaw lin-nies illi qegħdin ifittxu l-azil fid-Danimarka u xi drittijiet qed jingħatawhom. Meta jaslu fid-Danimarka, inti tingħata post fejn toqgħod, tinata kull għajnuna medika illi kollok bżonn apparti minn hekk tinata l-possibilità wkoll li tipparteċipa fl-attivitajiet fiċ-ċentru tal-azil jekk tkun għadek kemm wasalt u tixtieq titgħallem id-danis. Jina talek ukoll kull tip ta' taħriġ li għandek żosib biex titgħallem il-lingwa u anke tingħata ftit flus ftit pocket money, ġifiri aħna nitrataw in-nies kif huwa suppost, issa kienu mistoqsijiet ukoll fuq il-konfiska tal-assi. Dak li verament jiet jiġri huwa li nigarantixxu t trattament ugwali bejn ċittadini danizi u dawk li għadin jaslu sabiex ifittxu l-azil minħabba li apparti mill mudell tal- welfare soċjali universali li għanna fid-Danimarka għanna l-prinċipju kolli li jekk inti tista tipprovdi kien innifsek għandek tagħmel hekk. Dan japplika għal ċittadini dan jisim anke għal dawk li qed l azil U għinna naħdmu hekk mill-1990 aħna hekk kif qedtilkom. F'Marzu aħna konna stabilixxejna limitu li applika għal flus kontanti Ilu huwa ekwivalenti għal 10.000 kronas danizi ġifiri għal 300 euro jekk għandek iktar flus minnek fuq ek dawn il-flus jistaw jittihdulek. U jekk inti għandek affarijiet ta' valur miegħek illi jammontaw għal iktar minn 1300 euro dan fil-fatt jista' u ukoll dan huwa l-istess mitu zda japplika għal ċittadini daniżi meta fil-fatt huma jkunu qed jieħdu l-benefiċċji soċjali jirdi ikollok inqas minn hekk sabiex tingħata dawn il-benefiċċji soċjali. istess kif ta' regoli applikaw jekk bħala familja inti tasal fid-Danimarka ġifieri żewġ adulti u tliet tfal pereżempju, il-limit huwa ta' 10,000 krona daniża għal kull persuna ġifieri 50,000 krona għal familja kollha. Kiena mistoqsija wkoll fuq il-valuri ta' valur l-oġġetti ta' valuri sentimentali. U jekk aħna nħdux dawn l-affarijiet. Jekk dan l-oġġett għandu valur sentimentali, jekk per eżempju jkun iċ-ċurket tal-tattiċ jew tal-Rusija jew kella l-ħar ħaġa li irċivejt minn il-ġenituri tiegħek dawn mhumiex oġġetti li aħna ħanaqbdu nieħdu. U dwar il-mistoqsija li saqsejtuna jekk aħna nirrispettaw il-konvenzjonijiet internazzjonali dwar drittijiet tal-bniedem naturalment iva aħna ħarisna mill-qrib li dawn il-konvenzjonijiet u li l-proposta leġislattiva tagħna naħseb li hemm ħafna argumenti speċjalment li jirrigwardaw id-dritt li tinaqas mal-familja dan li qed nipproponu aħna huwa skont l-artiklu 8 tal-ICHR tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u dwar il-perjodu ta' tlet snin li jista' jkun iż-żmien li matulu wieħed jibqa' fil-territorju qabel ma jinaqas mal-familja tiegħu jew tagħha aħna qegħdin nitkellmu fuq naturalment persuni qed jingħataw protezzjoni temporanja minħabba li permessi joħorġu għal sena mbagħad jiġġeddu. Iżda dawk illi jingħataw protezzjoni minħabba li huma rifuġġjati huma persegutati personalment l-istess regoli japplikaw ukoll. Huwa importanti li niftakru illi jekk kif qalu ftit minnkom jekk ikun hemm paċi madwar din naturalment din hawn il-problemi mhux ħajinqalaw iżda fid-dinja globalizzata li qegħdin ngħixu fiha fej l-informazzjoni mjat tiswa xejn u kulħadd għandu l-informazzjoni u aktar faċli tiċċaqla minn pasta li ieħor ħanaraw illi ħajkun hemm daw il-flussi migratorji u dawn ċal u l-ħin kollu għalhekk aħna eh, konna nitkellmu ħafna fuq dan il-punt. Mhux qed nitkellmu biss fuq il-paċi madwar id-dinja jekk din hix possibbli minħabba li dak li aħna qegħdin naraw huwa ammont kbir ħafna ta' nies li din u jiġu fil-pajjiżi tagħna. U dinja xi ħaġa li dwar il-pajjiżi kollha għandhom ikollhom pożizzjoni fuqha, speċjalment meta aħna nitkellmu fuq tisħieħ tar-regoli dak li nixaqsan trattament tal-barrini. Sewa, mela dak li nista' nagħmel huwa minħabba li huwa ovvju li mhux kulħadd jista' jitkellem, kull min jixtieq għalmen huwa importanti illi jekk intom ħażommu ma' minuta kull wieħed forsi nistgħu nisimgħu iktar membri mill-gruppi politiċi l-oħrajn. Skużawni però jiena hekk biss nista' nimxi ġifier nitlobkom sabiex titkellmu fil-qosor u mbagħad ħajkuna numru ta' mistoqsijiet oħrajn. Is-sira Korazza Bilt. Grazzi ħafna, Sinja President, Aziz Ministri, inti għattinna li għandu jkun hemm politika tal-immigrazzjoni komuni. Nixtieq insaqsik kif beħsiebek tagħmelek aħna bħala membri Svediżi nixtiequ li jkun hemm iktar dialogu bejn l-Iżvezja u Danimarka u skont it-tradizzjoni li aħna kellna dejjem fil-pajjiżi nordiċi li nagħtu valur kbir l-umanità u d-dinjità u jekk anke jekk intom intomx qed tinsibu bħala firmatarji saħ ta' dan il-pakket dwar il-migrazzjoni għandkom il-konvenzjonijiet li qed insommukom. Nittama li l-kwistjoni ta' Schengen ħad tkun solvuta kemm jista' jkun possibbli malajr, ħajkun hemm min pali li żgur li ħajġilet sabiex ikun hemm ukoll t ta' dawn id-drittijiet nittamal mhux ħajkun hemm effetti domino tal-politika bħal tagħkom intiet illi fil-fatt intom beħsibkom tieħdu deċiżjonijiet nazzjonali. Nixtieq nitlobkom sabiex tagħmlu iktar tagħtu iktar fondi. Kif din toffru fondi għal aġenziji internazzjonali. grazie ħafna Sinjora Krazza Grazzi sa Sinjura Loristin. Grazzi l-Ministri ħafna tal-grazzi l-kom tal-li għadina u Importanti nirċivu l-informazzjoni minna ħatakom mux biss mill-lejdut. Jiena mill-Estonja pajis fil-reġun ta'kom u koll. Dak illi fil-fat jgħat jisir fil-Danimarka, sa jisir ir-regola u kollu jgħat l jgħat tal-pajizi fil reġun li mhix problema biss fid-Danimarka, iżda tista' nħassu kol f'pajjiżi oħrajn għandi ħames mistoqsijiet l-ewwel net dwar laqda tal familja li twieħed jingħaqad mill-familja u drittijiet ta' tfal jekk ikun hemm pereżempju missier b'tifel jew tifla żgħira, l-om tista' tinżamm jistaw jinżammu separati mill lom mal madwar tliet snin u l-problemi li huma marbutin ma' dawn in-nies. Inti għandek informazzjoni dwar l-istruttura ta' rifuġjati dwar il-flus li qed professjoni, eccetera. L-informazzjoni tkun fidejkom jekk aħna din nitkellmu fuq il-proporzjonalità. Naffajt bħal computers u smartphones din għandhom ma mal identità u koll. Ir-raba mistoqsija dwar is-suq tax-xogħol l-eċċess tas-suq tax-xogħol huwa verament importanti kif tista' tippermetti illi jkun hemm aċċess tas-suq tax-xogħol ħalli dawn in-nies ikun jistgħu jaħdmu. isjar. E Dziękuję bardzo. Ja mam tylko dwa szczegółowe y, e, pytania. Grazie. Jina għandi żewġ mistoqsijiet dettaljati dwar il-kontest ta' dawn il-mistoqsijiet. Mela, l-ewwel mistoqsija kemm daħlu nies fid-Danimarka f'dawn l-aħħar ftit snin? Ma nafx eżattament intom għal liema perjodu ta' żmien għandkom dawn iċ-ċifri għal dawn l-aħħar pereżempju 10 snin, 15, 20 sena. Din hija l-ewwel mistoqsija minn tiegħi u t-tieni mistoqsija matul dan il-perjodu ta' żmien kemm minn dawn in-nies saru ċittadini Daniżi permezz tal-otja ta' ċittadinanza? jew inkella minħabba dritt illi meta titwilet fil-pajjiż minn ġenituri pereżempju li mhumiex Daniż inti minħabba eh, l-tfalit temmek tista' ċinata ċittadinanza nixtieq tin l-informazzjoni ħalli aħna nkunu nistgħu nwiżnu aħjar il-proposti tagħkom grazzi ħafna tal-informazzjoni tajtuna minħabba li żgur li ħajkun l-opportunità diskutu dan iktar fid-dettall. Grazzi. Eh, Mrs. Grazzi, is-Sinjura Infeld. Grazzi, Signor President, għal il-Ministri. Għandi xi mistoqsijiet. Kif tiddefinixxu oġġetti ta' valur sentimentali? Jekk xi ħadd jivvjaġġa ħafna mili u jirriskja ħajtu u l-oġġetti kollha li għandu fuqu huma ta' valur sentimentali, kif tikkwalifikaw dan? It-tieni, kemm flus l-imparti tal-ispejjeż huma koperti mill-ftit flus illi jittieħdu. Din mhix mistoqsija biss lill-gvern Danis għaliex il-flus jittieħdu minn gvernijiet oħra wkoll. Tajjeb li kunem politika Ewropea komuni aktar milli nieħdu xi ftit xiftit euro mill-refugġati iċ-ċittadini daniżi jistgħu jkollhom oġġetti oħra ta' valur sentimentali inqas li jistgħu jagħtu, imma dawn in-nies ma jistgħux jagħtu xejn iktar. Finalment, il-gvern daniż xed jagħmel sabiex ikun hemm politika Ewropea komuni sabiex ma jkunx hemm kompetizzjoni bejn il-gvernijiet sabiex ikunu l-ar fejn jitlu l-immigranti. Grazzi. Grazzi. Grazzi Iva dwar il-pajizi u reazzjoni tagħhom għal-refuġjati fil-fatna fil-li kulħadd għandu il-pożizzjoni tiegħu l-politika tiegħu issa xe tgħidulna fuq l-anijiet ewlenin u x'inhuma limiti massimi? Sissa, aħna rajna li kien hemm ftit rezistenza. Iżda kien hemm ukoll ċertu razzizmu implementat anke fil-politika u tal-immigrazzjoni u l-possibilità li l-familja terġa' fl flimkien. Jiena fil-fatt nixtieq eh, ngħid taħsbu li intom fil-fatt qegħdin tirrispettaw verament dak li l-organizzazzjoni Favur drittijiet tal-bniedem din jgħidu dawn in-nies qegħdin jaħarbu lejn l-Ewropa din raġuni hemm bżonn illi aħna intemmu darba dejjem dawn il-politika stretta ħafna kontra l-immigranti. Jag vill börja med att instämma i vad mina kollegor här framför mig, svenska kollegor, sagt tidigare. Jag, jag skäms. Se ħafna kif għalet il-kollega tijaj mill-Svet. Eva, u dim dawn il-ġijiet il-ġodda tal-Svezja, Em, snejn il-izbalja ma jfissirx li jemmiħet il li għandu raġun. U għalhekk dak li għedin naraw huwa kif għattint fl-tini interventija kħed naraw persekuzzjonijiet ta' nis li ma persekutati personalment u għandhom dritt tal-azil imma dawk li jaħarbu. Illi jaħarbu mill-gwerra forsi miex persekuzzjoni personali ma waħda reali x'se nagħmlu. In-nies li jaħarbu atti orribli fis-Sirja u posti minn postijiet oħra mandomx persekuzzjoni personali kontrihom imma qed jgħixuha xorta waħda u huma jiġu trattati ħażin ukoll fil-pajjiż fejn jaslu għax ma kollhomx il-possibilità illi jaħdmu, illi e, jkollhom xieklu, se namlu dawn huma nies illi jaħarbu mill-gwerra u kondizzjonijiet terribli u dawn mhux ħassew huma leġittima li jom jitolbu l azil Tack för ordet och eh, tack för att ni kom hit. Eh, ni inledde här med att den som kan klara... Grazie ħafna. Fil-fat jina naħseb għal dak li għattintu għacċar mem xejn stramp. U għed jasa fil-Svezja, fil-Danimarka u jikseb fortuna. Eluf ta' krona u għalek tajjeb illi dan il-dawn il-flies nużawhom biex neħxu l-istess ċittadini svedizi u danizi, ma din għandi problema nista naħdem u forsi nista jkolli karozza, nista ehm, biħa u hekk ma jkolli xajnuna soċjali u x'namma diskriminazzjoni danizi u svedizi eh, ma dawk illi jiġu jitolbu l-azilu għandhom fortuna għandhom il-ċit u għallek għandhom son nsegu l-eżempju tal-Izvezja ta' Danimarka. Grazie. Please. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Grazie għafna, Signor President, jena naħseb li fil-fat il-mistednin tana l-qasbis kellu. Għasem għalfejn nir-ingrazzjaw minħabba li aħna istedni jom għawek sabiex jidru sabiex jirraportaw iżda li l-gvern il-Ġermanis u koll rridu nistibnu għawek minħabba li huma responsabli tal fat li Schengen batit ħafna jina naħseb allura dawk li jidħalsu kol ċertu appoġġ dawn ir-refuġġjati sabiex jistudjaw. E, Il-Ġermanja jilqaw dawn in-nies jingħataw ukoll ċertu fondi ċertu sa sabiex jistudjaw skont naturalment il-ġenituri kemm jaqalaw din tisih bafik fil-Ġermanja. Jiena nixtieq inkun naf allura mill-21,300 persuni x'tibta assientom konfiskajtu verament hemm daqshekk flus u dan vera jistgħu jgħinu allura dawn il-flus sabiex innaqsu l-ispejjeż illi intom edin tufqu minħabba daw l-immigranti. Grazzi. Well, then uh, it's your turn, uh, ministers. Issa jmiss l-ministri. Jekk joġobkom zommu fil-qosor. Irridu nivvotaw f'żewġ minuti. Għandkom vera ftit ħin. Zommu dan f'moħħkom. Grazzi. Signora President, ħani profan nżoff fil-qosor kemm jista' jkun l-ewwel ħaġa grazzi tal-mistoqsijiet u l-kummenti kollha. Kemm dawk li qalu li jaqblu ma' Danimarka, kif ukoll dawk li ma jaqblux tajjeb li jkun hawn dialogu u nkunu nistgħu nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u niċċaraw xi affarijiet li ma kulx iftemu sew. Aħna nappoġġaw l-idea li jkun hemm approċċ komuni għal frontieri u fil-kontroll ta' dawn il-frontieri. Aħna nappoġġaw l-ideja li jisir aktar sport fil-viċinanzi għax il-kondizjoniet huma ħżina ħafna. Aħna napoġġaw l-inizjattiva tal-Renju Unit li jkun hemm konferenza l-ġimgħa d-dieħla. Aħna napoġġaw ukoll l-approċċ komuni Ewropew Aħna sena l-oħra tajna 200.000 euro sabiex naffeġġaw dan l-approċ. Aħna tajna total ta' 1.5 biljuni euro f'għajnuna umanitarja fil- u fil-budget ta' sena d-dieħla l-ammont huwa ta' 245 miljun euro f'għajnuna umanitarja. Jiena ma naqbilx għalhekk ma' dawk illi qed jgħidu li qed innaqsu il-livell tagħna, l-istandards tagħna, aħna din situazzjoni fejn irridu nsibu soluzzjoni. Nistgħu nagħmlu għal aħjar bħala komunità. Fejn jitlu pajjiżi bħal Daniza bħal Danmarka li ikollhom regoli għal-jom. Ħajja ħan xi mistoqsijiet li poġġejtuli. Waħda kienet kif niddefinixxu valur sentimentali minant is-signorina Invelt. Hija spjegazzjoni minant l-immigranti aħna nibbazaw ruħna fuqha jekk intom tgħidu, jekk huma jgħidulna li eżempju arloġġ għandu valur sentimentali aħna naċċettaw l-ispjegazzjoni. Fejn jidħlu il-mobiles pereżempju, in-nies l-immigranti huma permessi li jżommuhom. Kien hemm diskussjoni u mistoqsijiet ukoll dwar il-laqda tal-familja regoli dwar dan. U jiena għawek najtu ukoll illi hemm tliet kategoriji dawk li huma persegwitati personalment illi għandhom familja fil-post fil dan l-istess bħal refugjati skont il-konvenzjoni għawek mhux ħajkun f'ċertu każi jkun hemm dewmien fir-unifikazzjoni s-sena l-oħra 20% tal-rifuġjati li nataw azil fid danimarka e nataw protezzjoni temporanja fl-ħarnet. Smajna il-kritika. Smajna u koll il-mistoqsijiet tajbin kienem nispera li iċċarajna il-proposti tana imma nerġa' ngħid u nenfasizza li aħna konvinti li nżommu mal-konvenzjonijiet internazzjonali li aħna iffirmajna u bħalma qed aktar kmieni hemm argumenti favur il-, il sistema proposta fejn jitlu regoli tal-rinifikazzjoni tal-familja li huma skont artiklu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar drittijiet umani. Il-Parlament ta' Nis se jivvota favur din il-proposta għada. u fejn jitlu il-gruppi tal-Parlament Ewropew l-ikbar erba' gruppi se jkunu preżenti għal vot għada. Fil-verità dan huwa vot relatut ukoll mal-Parlament Ewropew. Grazzi. Mhux se nerġa' nagħti l kelma lil ħadd iktar. X'tip ta' point of order? Jura President, bżon li ngħid illi dan id debattitu li għadni kemm assistejt hawnhekk huwa bla dubju ta' xejn l esempju l-iktar skandalus għal dizunur għal Parlament Ewropew. F'sija u għaxin tajt il-kelma xiftit sekondi għal ċerti eh, b'kellima ma kienx hemm skambju ta' veduti, ma kienx hemm dibattitu, ma kienx hemm dialogu. Jina kont ġejt hawnhekk ħafna rida tajba jina skandalizzat smajt it-tweġibiet tal-Ministri, dawn it-tweġibiet mhumiex ta' sodisfazzjon. Anzi, huma kontravenzjoni flagranti ma' ta' trattati u mal-voluri Ewropej. Jina skandalizzat nista' nifhem ħafna affarijiet minniex oppost sistematikament għal fatt li wieħed jikkonsidra dak li n-nies għandhom eh, ma ma repondu, ma ma ma għal xinu eżatt eh, ħaġa illi tkun ta' valur sentimentali u mal polizija illi samu din valutazzjoni u għalek jina skandalizzati dispeċini ħafna pala MEP illi kont għawnek għal nuqqas tant evidenti ta' debattitu. Ma kienx hemm debattitu winti għandak ir-responsabilità Sinjura għal inti sa ma, ma trixtiqx li wieħed jitkellem fuq il-Polonja, fuq l-Ungerija. U lanqas ma tridx li titkellem fuq id-Danimarka għax inti tkun skomda. Dan huwa l-iskandlu għal dak li aħna hawnhekk ma nistawx ma nistawx nammetti da kollu dak li inti organizzajt mhuwiex debattitu demokratiku, mhuwiex debattitu demokratiku għal xejn. Inti għand din mis-sektistħin. Ah I inform the chair. Jena sen informa il-president. Inti inti spiċċajt bella tista' titlaq messala sala hawnhekk u tista' titlaq jekk trid. Signora Wilkstrom, jekk joġbok bħala koordinatur ti kalma lill kollega tiegħek. Ipprova e-kalma il-kollega mawx preċedent għal ħaġa bħal din. Iva bħala koordinatur ekstrit tamel u issa mal lowel issa mal lowel se nala din il-laqa se n-informa l-President tal rizultat ta' din il-laqa. The agenda of the next coordinators meeting and the coordinators can then take decisions ħajkun hemm dibattitu u diskussjoni dwar dan jiena grata għal ministri illi ġew għal din il-laqa. Mhux jien illi ndeċidi il-ħin, mhux jien niddeċidi x'ejkun hemm fuq l-aġenda għal ġurnata. Għandna bżonn nivvotaw issa għandna l-kollegi ma' hawnhekk. Grazzi dalli ipparteċipajtu u nivvotaw f'minuta, grazzi. colleagues who have to leave the room should leave the room. We have to continue. We have a meeting Jekk joġobkom ħankomplu għanna laqf sa seba lejla għalhekk jekk joġobkom jankomplu. votaw. Nistaqsikom sabiex tpoġġu bil eda jekk jogħġobkom. Okay, I continue. Uh... Sen kompli bil-punt li mis fuq l-agenda l-attenzjoni tal-Kroazja konvenzjonijiet dwar protezzjoni ta' interessi finanzjari tal-Komunitajiet Ewropej. Nistaqsi l-Sur Ġekowski jekk irid jitkellem jekk l votaw direttament hemm vot wieħed u se jkun vot elettroniku. Nisper kulħadd għandu il-kard miegħu jekk joġobkom ivvuta. Issa ser niftaħ il-vot. Okay. Did everybody? Okay, I close the vote. Nala il-vot. Il-vot maluq. 48 favur 2 kontra u astenzjoni waħda. Il-vot għadda. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda il-prezentazzjoni mid-direttur mid direttur tal aġenzija għal drittijiet fundamentali rapport fuq il-sorveljanza mis servizzi tal-intelligence, salvagwardji u rimedji fi rigward ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd se jmur postu. Please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 Mr. O'Flaherty. Is-Sur O'Flaherty. Dan huwa l-ewwel intervent tiegħek f'dan il-kumitat bħala direttur tal-Aġenzija, nilqek f'dan il-kumitat u nixtieqlek xogħol ta' suċċess. U xogħol ta' suċċess nimkien ukoll. il prezentazzjoni se wara ir-rezoluzzjoni tal-Parlament fit-12 ta' Marzu tal-2014 fuq il-sorveljanza elettronika tal-massa ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Tista' tippreżenta rapport u mbagħad nagħti l-kelma lil koordinaturi membri oħra li jixtiequ jitkellmu. Nadilek il-kelma. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna, Signora President, membri onorevoli tal-Kumitat u għata pjaċir tijaj li nkun makom il-lum. Xieħut jiftakru l-axħar okkazjoni li kontaw kienet għada skom dalija, għalek tajjeb li jgħat għawek għaxxol, għawek għandu l-kollega tijaj Mario Oldtimer illi għandu kellu rwol importanti fil-rapport. Mario ġimija jawnek il-lum sabiex jgħin f'xi mistoqsijiet u f'xi risposti um, fejn ikolli bżonn tiegħu. Illum se nagħtikom ir-rapport fuq is-sorveljanza mill-servizzi ta' intelligenza u il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali. Dan huwa rapport ta'kom il-Kumitat sa lill-FDA sabiex tiżviluppa dan ir-rapport u l-Aġenzija kienet kuntentaj li tagħmel dan ix-xogħol u tagħmel um, da rapport fuq il-sorveljanza fuq skala kbira. Nista' ngħid xi affarijiet li forsi xi kultanti ma jkunux xir minn direttur. Jiena kont parti mill-kontribut mil però. Dan ir-rapport huwa uniku u il-mod kif tagħmel tħarriġ mal-Unjoni Ewropea kollha u ġdid dan l-istħarriġ jista' juri dawl fuq il-noqqasijiet u s-settur li għandhom bżonn attenzjoni. Għalhekk nitlobkom taraw ir-rapport u x-xogħol importanti li hemm fih. ma importanti il-rivelazzjoni ta' Snowden illi ħalqu kbir madwar id-dinja. Dan il-komitat u l-inkjesta dettaljata f'Marzu tal-2014 waslet sabiex inwaqfu il-sorveljanza tal-mazza imma hemm aktar xi kien hemm l-attakki terroristiċi tal-2015 illi stidnu nasa biex natu risposti illi ipoġġu is-sorveljanza fuq livell ola fejn jitlu il-drittijiet umani, imma irridu insibu bilanċ. Ottobru li jata wara sena mir rezoluzzjoni ta' Ruma, ftit ħafna sar sabiex niproteġu id-drittijiet tan-nies fejn tisħol sorveljanza tal-massa aħna bħala ġenzija għamilna dan ix-xogħol u qed nirrappreżentawkom dan il-rapport waħna konvinti li l-protezzjoni ta' drittijiet umani u l-ġrida kontra terrorizmu huma żewġ ħatta l-istess munita irridu insibu bilanċ tajjeb fuq il-bażi tal-liġi. L-analiżi ħarset lejn tliet kustjoni speċifiċi. Waħda il-qafas legali illi jirregolla il sorveljanza it-tieni liema sistemi effettivi inħalqu sabiex ikun hemm sistema ta' sorveljanza. U x'isir it-tielet meta naħsbu illi l-drittijiet inkisru. Għanna il-protezzjoni tal-qafas tad drittijiet umani għanna l-istrumenti Ewropej u dawk ta' nazzjoniet ma'uda għanna protezzjonijiet soda għal dawn il-drittijiet bħal privatezza il-libertà il tal-kelma, etc. Dawn id-drittijiet ma jfessirx li s-sorveljanza mhix permessa. Il-eżami u sa fejn nistgħu sa fejn is-sorveljanza tkun legali, tkun neċessarja u proporzjonali. Finalment, em, element ta' leġittimità ta' sorveljanza li tkun fil verita bżon juża għas sigurta nazzjonali. Riżultat mix-xoltan fuq dar rapport kien illi memx soluzzjoni waħda l-kulħadd il-mod kif kull stat membru jorganizza il-servizzi ta' zerġenza tiegħu huwa differenti. differenza li mhix biss ta' interess fi nifissa imma tagħmel l-analiżi aktar ta' sfida. Hija ħarsu lejn xi riżultati prinċipali. Ir-riżultati bħalma jumma fir-rapport juru illi barra l-Portugal il-, -Portugal, il l-istati membri kollha għandhom għafas legali dwar is-sorveljanza, sorveljanza fuq persuni individwali. Franza, l-Germania, l-Olanda, l-Svezja u l-Renju Unit għandhom eh, għandhom eh, liġi dettaljata dwar is-sorveljanza u l-informazzjoni peress li ħammes pajjiżi biss għandhom regoli dettaljati ma jfissirx li dawn ħammes pajjiżi biss jagħmlu sorveljanza. Huwa għan interess għal dan il-Parlament li jikkonsidra dan. Il-kwistjoni ta' min jissorvelja, jissorveljanza hija importanti. Hemm affas sabiex ikun hemm garanzija tal-legalità tal-sorveljanza. Sistema propja tippermetti li jkun hemm responsabilità minn dawk li jagħmlu sorveljanza. Sistema bħal din tista' tkun sors ta' pariri għal min jagħmel sorveljanza dan huwa kuntest diffiċli u sensibli wkoll. il-setat u kif jintużaw huma differenti bejn l-istati membri. Fl-istati membri il- il-kontrolli sir mill-parlament, rati, xi aġenziji u organizzazzjonijiet, jew aktar minn dawn palmettilkom isibu dettali fil-rapport, hemm xi xi vojt illi ir-rapport jati jitfa L-Irlanda, Malta, l-Finlandja mandomx sistemi bħal dawn. Il-Portugal mandomx sistemi bħal dawn, laqas l-Svezja. Mux kullħat għandu aċċess illimitat għal għal l-informazzjoni, għalek ma jkunx jistaw jiffunzjonaw b'mod komplet. Xi pajjiżi jkunu mxekla fl-operazzjoni tagħhom. Għaliex hemm setat esperti u odot limitati hemm il-liġi xita Franċiża fuq l-intelligenza illi tiżgura illi il-korp espert ikun kompetenti teknikament. Ħafna stati membri għandhom l-istess setat fuq il-servizzi ta' intelligenza bħalma hemm fuq organizzazzjoni toħra. Xi stati membri m'hemm l-ebda seta fuq dawn is-servizzi xi ħaġa li l-Kumitat u l-Parlament forsi jrid jesplora fl-Italja l-autorità ta' protezzjoni tal-informazzjoni u servizzi ta' intelligenza għandhom MOU fejn ir-rwol tal- ta' DPA huwa elaborat. Mod kif niżguraw il-legalità tas sorveljanza huwa li ikun hemm permess minn qabel minn awtorità xirqa. Sef 17 stat membru xi imħalfin ħarsu lejn lejn is-sorveljanza. Fil-Ġermanja u l-Svezja hemm modelli li nistgħu nikkonsidraw u hemm xi vojt leġislattiv fejn jidħol l-intelligenza um, tas-sinjali. Fil-kas tal-Ungerija għanna għanna kas tal-prattika. Tal prattika fil tal-2014 hemm il-bżonn li niġildu il-terrorizm imma rridu insommu f'moħna illi hemm xi protezzjoni illi għandha tkun hemm sabiex nipprevjenu l-abbużi speċifikament il-qorti sabbet li mhux aċċettabbli li hemm nuqqas ta' evalwazzjoni fil-komunikazzjoni li l-komunikazzjoni ma kienx neċessarja u ma kienx proporzjonata. Kien hemm ukoll nuqqas ta' rimedji. Ħan ikkonkludi dwar ir-rimedji. Il diffikultà ta' min se jagħti lajnuna għamlet is-sitwazzjoni diffiċli għal vittmi tal dawk li inkisru l id-drittijiet. Bċi drabi huwa diffiċli għaliex hemm ċertu segretezza hemm nuqqas ta' aċċess għal ċertu informazzjoni fuq il-bażi ta' teddita nazzjonali. aħna mhux qed nikkritikaw il-konfidenzjalità fis-sorveljanza nazzjonali imma qed nikkritikaw l-estent sa fejn is-sorveljanza tibqa' proporzjonali u legali u għall l-interess nazzjonali. Fejn jislu rimedji ħafna korpi li mhumiex ġudizzjarji mandomx bissiet esperienza u għarfin sabiex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Jew sabiex ikun hemm deċiżjonijiet vinkolanti f'ħafna stati membri hemm xi korpijiet li għandhom seta li jieħdu deċiżjonijiet. Din il-preżentazzjoni ma semmejtx il- l-informazzjoni kollha li għafdar rapport li, li kull attenzjoni. Nixtieq nagħlaq billi najċin u maż-żewġ passi li jmiss għax għandna ma spiċċajniex dan ix-xogħol kollu. U konsiderazzjoni r-rikjesta li għamiltulna sissa l-analiżi tagħna wriet il-bżonn għal liġijiet ċari sistema ta' sorveljanza adekwata u protezzjoni għal l-individwi. Aħna diġa qed nieħdu azzjoni billi nagħmlu riċerka sabiex naraw kif il-liġijiet jiġu applikati. Irridu nafu x'inhi l-liġi imma wkoll x'inhi qed jiġu fil-prattika. Il-rappreżentanti ta' tal-parlament, NGOs, il-gvernijiet u organizzazzjonijiet mm, oħra kanna kuntat maħħom u zorna il-Belġu, il-Germania, l-Italja, l-Franza, l-Svezja u Renju Unit. Fl-2017 se nkunu nistaw natukom analizi tal- tal-istampa soċjolegali tal-liġijiet li jeżistu. Eżiz membri għalhekk il-fraj jkun ta' assistenza kbira għalikom. Hemm l-ebda entità oħra li tista' tagħtikom analiżi legali illi tagħti stampa legali ta' realtà. Jiena napprezza r-rikjesta sabiex l-affarijiet tagħtikom dan ir-rapport u hemm il-bżonn għal dawn ir-rikjesti fil-futur pero r-rikjesta ta'kom tippermettilna li aħna namlu ix-xogħol li kien maħsub meta l-Unjoni Ewropea ħolqod din l-organizzazzjoni. Issa sen sen dura se jkoll indura l-kollega Marisa biex natikom risposti tajbi. Grazzi ħafna. U issa saqsi nkun nista' ngħaddi l-kelma dawk il-kelliema kollegi li saqsaw il-kelma sur kwello l-ewwel. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna tal-rapport tijak. Naseb iva, nistanajdlek prosit dan huwa qasam fejn l-Unjoni Ewropea għandha kompetenzi tagħha għax hemm stati membri li għandhom il-kompetenzi tagħhom imma iva qasam tassew fejn misna u għandna nistendu l-aħjar prassi u nkunu nafu x'għamlu jagħmlu l-oħrajn. Mela, mill-perspettiva tiegħi Hemm żewġ kwistjoni tewlenin il-kompetenzi u s-supervizjoni, l-awtoritajiet ta' supervizjoni issa fuq il-kompetenzi l-istudju ta' soħa u prosit nixtieq nifraħlek minn ġdid. Issa fuq l-autorità ta' supervizjoni fil-fema tiegħi dawn eh, huma uh, l-ikbar problemi. L-ewwel per eżempju, intat il-Portugal m'għandux supervizjoni parlamentari. Veru mill-lat tekniku, imma għanna supervizjoni tal-esperti ġifir il-Parlament jeleġi permezz ta' votazzjoni bizzawċ terzi tim ta' soċ persuni u ma' soltu deputati stess biex jamlu supervizjoni ġifir tip ta' supervizjoni parlamentari ma' mux supervizjoni diretta. Fl-istudju tijak inta t-identifika sowa tamil l prestati membri fejn hemm ħiliet ġudizzjarji biex jilħu deċiżjoni jekk ikun hemm xi tip ta' interċettazzjoni tkun legali jew le qabel ma jkun hemm din l-interċettazzjoni. Imma l-mistoqsija tiegħi din. Ma jimpurtax jekk dawn il-garanziji mhumiex parti mill-liġi li kieku l-imħallef jiġi mħaftur mill-gvern għalhekk insaqsi. Min huwa intitolat li kollu din l-ħatra ta' autorità supervizjoni u li ma tip ċifiċi il parlament għandu bżon bis 50% tal-voti biex eh, jaħtar komitat ta' supervizjoni jew pal portugal żewġ terzi tal-vot il-drittijiet tal-minoranzi ovvjament huma mħarsin talba ta' żewġ terzi u mhux biss tal-50 fil-mija. pajjiżi li għandhom supervizjoni parlamentari imma fejn id-deputati jiġu maħturin mill-gvern fil-fatt ma nistawx najdu illi dinja supervizjoni parlamentari reali għax jew il-gvern jaħtarom jew l-imħalfin. Olek, nala, Signora President, Nixtieq illi kunem tabella palmanna għawnek paġna 52-49 ta' rapport tijak b'dawn il-mistoqsijiet. Il-garanzijiet tal-indipendenza tal-supervizjoni ġudizzjarja jew supervizjoni parlamentari min huwa intitolat biex jaħtar in-nies illi se jaqdu d-mirom bħala superviżuri għax din hija kwistjoni tal-leċitimità illi tista' tbiddel is-sentiment li għandna jekk aħniex qed kelmu fuq supervizjoni tajba jew l-istituzzjonijiet qegħdin kontrollati. Grazzi. Thank you, Mr. Coelho. Mrs. Grazzi ħafna, Sur Coelho. Onorevoli Miss. Grazzi ħafna fina President Leon, qed nixtieq li nirringrazzja ħafna għall prezentazzjoni ta' dan ir-rapport, naturalment dan għandu x'jaqsam ħafna ma' l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem u ta' drittijiet fundamentali għandu ħafna x'jaqsam ma' l-fatt li aħna rridu nsibu soluzzjonijiet politiċi. Apart minn hekk nixtieq nsemmi ċertu kwistjonijiet li għalija huma importanti ħafna. Inti stess semmejt li hemm differenza bejn teorija u l-prattika aħna mhux biss esperjenzajna dan fil-każ ta' dak li ġara fl-NSA li għandhom ħafna kompetenzi li ma rispettawhom iżda. Iżda aħna qegħdin ukoll nesperjenza f'dan kollu minħabba servizzi ta' intelligenza nazzjonali tagħna ġifieri huwa diffiċli ħafna li inti tagħmel distinzjoni bejn dak li huwa teorija u dak li huwa prattika u fejn għandna naqtaw linja. Issa parti minn hekk jiena naħseb illi dwar ix-xogħol ta' dak illi huwa ta', ta dawn l-aġenziji tal-intelligenza għana naħsbu li minħabba dawn il-kompetenzi differenti xorta għada mandiċ kompetenzi għada komuni u jiena ma nafx jekk tistawx intom tejnuna u taraw jekk eh, turi xikta informazzjoni fuq għadin nista jekk aħna nistawx verament nirregolaw il-servizzi ta' intelligenza qafas regolatorju komuni minkejja il-fatt illi huma mhux qed ikunu jaħdmu fuq livell Ewropew, xorta waħda jkunu meħeġġa li jagħmlu skambju informazzjoni bejniethom U rridu naraw eżattament x'jista jiġri f'din it-tip ta' sitwazzjoni. Kontroll parlamentari jiena nixtieq li nsemmi dawn il-punti kollha li jsemmew kemm minnek kif ukoll minn ħadar kollegi, però jiena naħseb li għandna problema oħra bħala Parlament Ewropew. Il-kontroll tagħna, il-Kumitat ta' Kontroll tal-Parlament Ewropew fejnu illi suppost għandu jikkontroll dawn id-dokumenti kollha ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw illi din informazzjoni illi kienet deċiża pereżempju flaqat maluqa għal pubbliku. Anka aħna għandna problema, ġifiri mhux biss fil-Parlament Ewropew, iżda fl-Ewropa in ġenerali għandna problema rridu niċċaraw issa dwar definizzjonijiet differenti dwar dak li huma il-kompiti eh, tal-servizzi ta' intelligenza u jekk aħna nistax ikollna regoli komuni apparti minn hekk kienet talba kif nista' nagħmilha. Anke b'mod regressiv, jiena naħseb li irrid l-ewwel nara u nkun naf kif id dritti tiegħi kien miksur mis-servizzi tal-intelligenza. Wara kif nistgħu naraw illi din l-informazzjoni ta' salli jina ma nistax nkonna fil-li għallura l-informazzjoni tiegħi personali ma kienx protetta minħabba aġir minnaħa ta' servizi ta' aġenza, ma nistax nifhem kif nistgħu noħorġu minn situazzjoni bħal di. Apparti minn hekk meta nara r-rapport qed nara li hemm ħafna suġġerimenti tajbin, hemm ukoll ħafna affarijiet li intom kom tagħmlu li naħseb li nista' nappoġġa biss ieħor nħu għost li intom ħajkolkom l-opportunità li taħdmu iktar fuq dawn il-punti. Issa intom ħajkolkom l-opportunità li taraw eżattament x'tip ta' possibilitajiet aħna għandna sabiex nifluwezzaw leġiżlazzjonijiet nazzjonali jekk verament ikun nixtiequ li jkun hemm bidla fil-servizz tal-emerġenza. Mr. Kirkhoff, please. is Kirkhoff. President, grazie. Se nitkellem fil-qosor ħafna. Nafu, il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi għandhom fis seħ għafas statutorju illi jitratta il-kwistjoni tal-supervizjoni minnaħar tal-autorità tal-intelligence tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar is-sigurtà individwali tagħna kif ukoll di kollettiva tal-Ewropa kollha kemmi hija ingredient importanti ħafna. Dak li nixtieq nifoka fuqu issa huwa dan. Jekk ikun meħtieġ li jkun hemm xi tip ta' rikors għal użu mhux kif suppost ta' supervizjoni. U nixtieq ukoll nitkellem fuq il-kwistjoni ta' sorveljanza kommerċjali, ġifier din nitkellmu hawnhekk l-iktar fuq aġenziji ta' supervizjoni uffiċjal tal-Istati membri Naħseb il kwistjoni kollha kemm ta' natura stess ta' użu kummerċali tad data kif ukoll fil-fatt li estensjoni ta' dan l-użu b'mod mhux tajjeb dejjem għandna bżonn nżommu f'moħħna li tkun hemm opportunità għal rikors u nirrikonoxxi illi hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li ma jablux mal-mod illi suppost ikun hemm ir-rikors kif dan jiġi miksub u mitlub u l-ħiliet li jeżistu għal dik le professjoni legali kif ukoll mod partikolari fit-tribunali kif ukoll fil-qasam ġudizzjarju biex ikun jista' jitrattaw xi wħud mill-kwistjonijiet l-iktar kumpless li għandhom xaqsmu ma' sorveljanza ma' supervizjoni ma' ġenerali xi wħud għandhom Eh, kustonijiet, per esempio fejn eh, il-ment individuali ma jistax jiġi eh, mressa, ikun hemm xi tip ta' approċċ jew rikors ġudizzjarju biex jaraw jekk li kustjoni ġi trattata kif suppost jew le, ma dawn hu pjuttost limitati u lek naħseb illi dan inqas ta' bil bejn iż-żewġ affarijiet xi ħaġa li hemm bżonn naraw kull pajjiż u naħseb il-biċċergwer tal-pajjiżi għandhom xi tip ta' qafas illi jitratta il-menti ġenwini jew rikors ġenwin kontra l-autoritajiet fil-Sat Membri stess tagħna. Da ma jkoprix ovvjament imbagħad situazzjonijiet internazzjonali jew transkonfinali u hawnhekk naħseb l-Aġenzija Ewropea titqabbel mira. Imma hemm bżonn nifmu kemm nistgħu nipparagonaw il-mod kif jiġi mitlub u miksub il-rikorsu dan huwa diffiċli skont is-sistemi ta' sigurtà differenti ma' xi ħaġa li għandha bżonn inkomplu naħdmu fuqa nilqa il-rapport ma għandna bżonn nagħmlu ferm iktar issa biex niżguraw ruħna illi fi ċirkostanzi adattati ċittadini Ewropej ikunu jistaw jiksbu il rikors li jistoqilhom. Grazzi ħafna l-Sur Kirkop issa Sinjura Ernst. Ja, ich weiß etwas verwirrt, aber alles gut. Zunächst eh, auf Grazzi, jena nishti illi nirringrazzjakom l ewwel għal dan ir-rapport, naħseb li rapport ferm importanti. Naħseb li xi ħaġa tajba ħafna dak illi inti ħabbart li ħat għamlu bħala aġenzija, naħseb illi dan illi aħna smajna li intom bessibkom tagħmlu għandkom tagħmluh veru tajjeb. Jiena xtaqt nsaqsik pa senjura Zipel, dawn is-servizzi ta' intelligenza x'jamlu eżattament, x'numa kompitu tagħhom. U anka kull darba illi naraw illi kunem iktar problemi fil-pajis, iktar ħajkunem kompetenzi li ħajnataw lil servizi tal-intelligenza u iktar jkun hemm bżonn ta' sigurtà li ħad tkun protetta, iktar informazzjoni li ħad inkiseb minnhom Allura jena nixtieq insaqsik fuq din l-idea li aħna norbtu flimkien li servizzi tal-intelligenza nistgħu nitkellmu fuq servizzi ta' sigurtà nazzjonali. U għaperti minnek, ħaġa importanti għalina hija l-possibilità li aħna nikkontrollaw dan kollu u nanalizzaw din l-informazzjoni. Dak l-ewwel punt issa parti minnek il-kwistjoni ta' kontroll mhijiex biss problema ċertu pajjiżi aħna fil-Ġermanja għandna awtoritajiet iżda jekk nanalizzaw dan kollu mill-qrib aħna qegħdin naraw illi fil-komunikazzjoni xorti waħda mhux qed inkunu ċari li wieħed ikollu aċċess għal dawn id-dokumenti u l-informazzjoni. Jiena esperjenzaj dan kollu anke fuq bosta livelli differenti fejn dan jista' jiġri u bħala parlamentari tal-Parlament Ewropew aħna għana verament kontroll baxx u anka l-informazzjoni kultant tasalli iktar minnaħa tal-whistleblowers minni minnaħa tagħna jiena naħseb li rridu naħdmu ħafna iktar ħalli bekk aħna nkunu nistaw verament ikun hemm din il-kooperazzjoni ma rridux nitkellmu biss fuq il-kontroll tal-servizz tal-intelligenza jiena ma nafx kemm ta' kemm dinja xi ħaġa tajba però rridu naħdmu iktar fuq aħna analizzaw l-użu tagħha issa fuq il-problema legali il-dritt li wieħed jilmenta dritt illi wieħed jara eżattament jekk hux affettwat jew lef li ma parti ta' ġismi jien affettwata. Insomma, ħafna drittijiet, aħna nitkellmu fuq eh, affarijiet illi jibbażaw l-aħħar mill-aħħar fuq l-informazzjoni ħalli jiena nkun naf ma drittijiet tiegħi. Importanti li drittijiet fundamentali ta' ċittadini ikunu appoġġati l-għan ta' din l-ġesija kandu jkun. Senjura Gomes, grazzi ta' dan il-rapport u grazzi li tkellimt fuq pajis il-Portugal. Iva situazzjoni perversa. Għal dawk li din jgħidu illi xtiqu eh, jitalmu mill-passat fej kena dittatorjat U kena ovvjament eh, aġenziji eh, ta' sigurtà intrużivi, kena il-Pulizija Sigrita, aħna nix regolamentazzjoni fil-Portugal l-attività ta' servizzi ta' l-intelligence u fil-fatt din il-perversità kif attent fil-rapport m'hemmx supervizjoni m'hemmx sorveljanza demokratika kien hemm tentattiv reċentament u ma ġiex mill u għalek eh, jata tħassib situazzjoni ġan nifisser illi memx supervizjoni demokratika, situazzjoni perversa kif għatu rek għanna kas bil-direttur ta' qabel ta' servizzi segreti illi kienet juża din il-possibilità l-fat li ma kellux kontroll demokratiku biex juża s-s-servizzi segreti biex jispija u jiġbor informazzjoni ta' informazzjoni li kienet ibieħ mbagħad eh, li kumpanija ma' min kienet jaħdem hemm każ qudiem l-qorti e, u l-persuna qalet fir-realtà illi din hija politika standard tal-aġenziji sigriti ġifi ħaġa kważi kważi legali u hekk ma nistax naċċetta illi qegħdin tajdu li dinja kompetenza legali mhux komunitarja, imma dawn huma drittijiet bażiċi ta' ċittadini Ewropej mhux biss ta' pajjiżi, imma ta' daw kollha li għandhom rabta ma' pajjiżi. Benu huwa fatt. Din mhijiex xi ħaġa li nistgħu ignorawha, jina ħtijan tija l parlament Nazjonali tħana, ovvjament. Għal dan u għal mod eh, kif injora l-affarijiet kif għal kollega kwero li suppost jisu għet jgħamma xie tipu supervizjoni parlamentari tal-segretu soċali mħabba l-ħatra parlamentari ma nafu illi dinja biss e, daħqa u għalek memx kontrol ġudizzjaru tal-azzjonijiet ta' supervizjoni illi tista tkun meħtieġa għas servizzi segreti għal dawk li manteċetazzjonijiet u għalek memx supervizjoni sorveljanza demokratika jew ġudizzjarja u għalek dimiex kwistjoni skonti illi najdu tajab ħafna dan huwa rwol tal-kompetenzi nazzjonali, nirringrazzjak tal-rapport u nasib huwa dover dan il-Parlament illi jibad dan ir-rapport lill-Istati membri tagħna mod partikolari eh, dawk l-Istati membri li qegħdin situazzjoni bħal pajjiżi biex hekk il-parlamenti tagħna jkunu jridu iwiġbu u jgħaddu għall-azzjoni. Ma nistgħux inkomplu sejrin hekk din hija xi ħaġa li mhux biss tikser id-dizzijiet fondamentali ċittadini tagħna, imma trassan tkisser il-kapacitajiet ta' servizzi ta' intelligence tagħna meta aħna tassew għandna bżonnhom. Grazzi ħafna, Sinjura Lauriston. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, nixtieq nirringrazzja wkoll il-frata dan ir rapport li huwa tant importanti, speċjalment tal pajjiżi bħal tiegħi sfatratament fejn ma teżistix din l-opportunità għal DPA kollu xi tip ta' supervisjoni u sorveljanza, ċfis-segreti, eh, eh, eh, servizzi segreti, eccetera, għalek huwa ċar għal kulħadd naħseb li l-ġdal demokrazija l-ġlida kontra tendenzi lejn sistemi totalitarji u dak li baqa ta' dittatorjat sovjetiku għandhom bżonn jinkludu drittijiet biex ċittadini kollu Eh, rikors jekk ikun hemm sorveljanza jkollu l-informazzjoni kif ukoll awtoritajiet speċifiċi nazzjonali ta' supervizjoni. U għalhekk l-istampa li intattati hawnhekk fuq is situazzjoni differenti ta' ċittadini skont l-Istat membru fuq il-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali hija importanti illi għax din l-istampa hija konkreta mimlija fatti u mbagħad imsejjin dawn il-pajjiżi fejn l-affarijiet ma jiġrux U għalhekk huwa faċli li ngħidu f'debattitu kullum kien hekk taħsbux feħat ma jistax interveni ma unek issa għanna stampa ċara tas il-kristall ta' differenzi u naħseb illi għanna bżon bżonn nasbu fuq dawk l-affarijiet li għandhom xaqsu mal-rekors, mal supervisjoni parlamentari li da ikonna sistema effettiva f'kull stat membru biex nħarsu ċittadini u dettijiet fondamentali tagħhom, Anki l-istazzjonijiet li għandhom xaqsnu mal-sigurtà u servizzi sigriti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal ippreżentajtu dan ir-rapport jiena naħseb li fil-fatt Huwa tajja li nibdew minn dawn il-kwistjonijiet minkejja li il-mistoqsijiet essenzjali għadhom mhumiex per pereżempju għalija u interessanti ħafna li nkunna fil-li aħna naturalment aħna għandna il sorveljanza tal-massa grazzi għal svilup teknoloġiku li jista' jaffettwa wkoll id-drittijiet fundamentali jista' Jekk l-artiklu 5 ta' drittijiet tal-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem aħna din naraw li anka dan jirreferi l-artiklu 6 tal-Karta Drittijiet Fundamentali tal-bniedem li kulħadd għandu dritt għal ħelsien u sigurtà. U allura fuq dan il-punt jiena nixtieq nkun naf kif aħna nistgħu nikkalkulaw eżattament x'għandi bżonn jiena sabiex di sigurtà lill popolazzjoni ta' pajjiżi. X'għandi bżonn nagħmel. U rridu niżlu ftit dak li huwa permess fid-dinja l-avvanzi teknoloġiċi tal-lum, nejdu jiġifieri ngħidu pereżempju għara importanti li ġildu kontra terrorizmu, kriminalità, eċetera, iżda għawek, fuq li ma punti nistaw nifukaw l-iktar, per eżempju nejdu għara fuq dan il-qasam, għanna ħafna affarijiet li huma relevanti għad drittijiet fundamentali apparti minn hekk id-definizzjoni ta' sigurtà nazzjonali li hija xi ħaġa li tvarja minn pajjiż għal ieħor, dan jiddependi fuq id-demografija jew inkella mħabba żviluppi storiċi. U naħseb illi anka minn dil perspettiva nixtieq nkun naf vera illi hemm il-possibilità li aħna noħolqu struttura Ewropea dwar ix-xogħol tal-servizz tal-intelligenza punti ħar li diġa semma. Issa li aħna għaddin ikkonsidraw ukoll kompetenzi ta' servizzi tal-intelligenza. Il-tqajtu ma xi ħaġa li iġġelkom tgħidu le dan imur li le minn dak li huwa permezz dan imur kontra liġi saħansitra. Jiena naħseb li tkun xi ħaġa tajba wkoll jekk aħna jkollna xi ta' katalgu ta' salvagwardji fidejna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ngħidu wara dan huwa l-standard minimu fil-Gvern Ewropew apparti minn hekk li ikonna aktar minn hekk din hija xi ħaġa tajba issa mhijiex verament meħtieġa skont ir-regoli fundamentali. Volevo soprattutto ringraziare Onorevoli Miss, nishtiq nirringrazzja minn kiteb dan ir rapport is-Sur O'Flaherty għal dak li qed jikteb nixtieq insaqsi. Fuq punt intat illi hemm bżonn insibu l-miżuri ta' salvagwardja biex inkunu nistgħu nipprevjenu l abus Dak nixtieq inkun naf minnek huwa kif nistaw nagħmlu kif nistgħu nħarsu drittijiet tal-persuni meta diġà sar l abus U għawnek nishtiq naddi għal punt li iktar għandi għal qalbi ġifiri tal-whistleblowers dak li internament jizvelaw l-informazzjoni ta' kumpanija. Jiena kontenta li fil-rapport li nitkelmu fuq dawn in-nies, il-whistleblowers, u um, nitolbu għal protezzjoni tagħhom għedin jitkelmu kol fil-rapport fuq il-Konsil Parlamentari tal-Konsil tal-Europa fejn il-whistleblowing huwa l-istrument iktar effettiv biex nidefinixxu il-limiti ta' sorveljanza ta' supervizjoni u għalhekk jiddispeċini ngħid illi m'hemmx għarrid għasek b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea u kellna eh, nikwotaw dak li qal il konsil tal-Ewropa fuq il-protezzjoni tal-whistleblowing. Anki jekk il-Parlament tkellem f'xi riżoluzzjoni tiegħu Imma dak li nixtieq insaqsi huwa kif nista nigarantixxu jew kif taħsbu intkom x'istrumenti suppost ikonna fidejna biex nigarantixxu il-ħarsin il-protezzjoni tal-whistleblowers għas. Għax sissa f'ċerti pajjiżi il-whistleblower jiġi trattat bħala spija jew spija intern u traditur u il-whistleblower per eżempju illi eh, tkellem fuq il-Lux Leaks mux għet jahdem issa, ma jistax jisib xol u Snowden u kol. Sfortunatament, għan għet jisib ken bis fil-Russja. Ma setax jikseb azil fl-Europa. U għalek, skontok, hemm pajjiżi illi qed iżommu lura milli ħarsu l whistleblowers tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi illi ma tistax issib politika komuni, pożizzjoni komuni. Dawn kienu l-mistoqsijiet tiegħi, grazzi. is Vojt. Ja, danke. Grazie ħafna, Signor President. Jina, nishtir nitkellem fuq dak li ma nsibux fil-rapport, il-rapport għamiltuħ kif suppost inti stesset li aħna ħadna gost li fil-fat kemm intom kif ukoll aħna kellna l-opportunità li naraw dan ir-rapport issa dwar il-kontroll naħseb il ħalejtu xi ħaġa barra. Jiena milux illi tkellim diġà fuq dan is-suġġett sa kena rappreżentat tal-MI5 u MI6 servizz tal-intelligenza tal-Renju Unit fejn u ma għallinna lebda tweġiba konkreta għallinna dik li it-tiedet kienet deċiżjoni politika. Iżda inti mintix marbut bil-obbligu li zom il-silenzju, żomm fommot siket. fil ġermania aħna għanna fil-fatt ċertu informazzjoni fuq s-servizzi tal-intelligenza illi jgħidu illi fil-fatt hemm ukoll ċertu kontroll fuq it-telefons eh, skolla tal-Ġermanja u tar-Renju Unit u dan din il-parti tal-konversazzjonijiet għandha tinsbat l-Amerika. Jiena naħseb illi fil-fatt tal kif allura kif nistgħu nikkontrollaw aħna qegħdin naraw illi servizzi ta' intelligenza Amerikani mhux sottopassi għall-ebda tip ta' kontroll fuq il-livell Ewropew u skont il-pjattaforma li kienet edha taħdem ħafna fl-1990 għadin naraw illi hemm din referenza l validità tal-1990 u jekk jiena nara li servizzi tal-intelligenza għandhom dan id-dritt illi huma jisimgħu u jispjunaw fuq dawn il-konversazzjonijiet fil-Ġermanja li waħed minn pajjiżi li ktar b'saħħithom mill-lat ekonomiku qed naraw li hemm ħafna konversazzjonijiet, biljuni ta' informazzjoni, konversazzjonijiet li qegħdin jindbatu e-mails messaġġi mingħajr ma wieħed jista' jikkontrolla dan kollu jiena naħseb li dan il-fatt għandu jissemmi jissemma f'dan ir-rapport ħalli jkun rapport komplet. Intrat, please. Sophie. Yes. Signora Intveld. Ma nistax nsaqsi ħafna għax ma konċal l-introduzzjoni, ma għandi biss mistoqsija waħda is-salvagwardji u id-drittijiet ċivili qatt assoluti. Għandna bżonn narawhom f'relazzjoni ma' xi ħaġa oħra l din hija l-ħtieġa u proporzjonalità ta' sorveljanza tal-massa. Allura nsaqsi. Għana nagħmlu il valutazzjoni għax xi ftit ilu id-direttur li kien tal-NSA li u huma jiddefendu l-iktar sorveljanza ma ħareġ b'staqarrija fil-House of Lords ta' Londra li qal mux mux memx utilità ma forsi mux daqsek utli forsi anki kontraproducenti. Allura, jekk mi sovranza miex effettiva, salvagwardja mżon tkun ola. Għand kommentu din il-valutazzjoni? Grazie ħafna. Mela, nalqu mal mal-kollegi li xtiqu jgħatu r-replika tagħhom. Grazzi ħafna se President u bil-permess tiegħek se nwieġeb għal xi ħut il-mistoqsijiet u l-kollega tiegħi is-Sur Othheimer se jitkellem u biex forsi korreġini u iżid mal-informazzjoni, iżid forsi iktar dettalji. Is-sur kwello saqsa mistoqsija fuq il-autorità ta' supervizjoni tkellem fuq situazzjoni partikolari tal-Portugal u nuqqas ta' supervizjoni u sorveljanza parlamentari u u għafakkar punt li aħna nrisquh f'ċerta qawwa fil-rapport li m'hemmx eh, daqsa l-kulħadd u l-konfigurazzjoni ta' mekanizmi ta' sorvaljanza jistgħu jaħdmu tajb ħafna għal pajjiż ma forsi ma jistgħux jiġu trasposti f'pajjiż ieħor u għalhekk dan hija t-tieni fażi ta' l-istudju tagħna li tippermetti li nipprovdikom xi eh, riżultati għal huma l-konfigurazzjoni tistgħu jaħdmu f'pajjiż u mhux ieħor mravilluzi forsi fuq il-karta ma ma nistgħux trasponuhom fir-realtà issa jekk imur Anzi, kont eh, jina grat li sur Kuelo li suġġerixxa illi nagħmlu riċerka fuq kif nistgħu nigarantixxu l-indipendenza tal-autoritajiet ta' supervizjoni din hija dan huwa suġġeriment tajb ħafna nistgħu eh, naħdmu fuqu matul it-tieni fażi tal-istudju issa sur Sibel. U ressaq punt fuq id-mirijiet ta' eh, servizzi segreti u l-iskambju tal-informazzjoni. Hawnhekk naħseb Eh, jiena naf il-rikorx il-limiti tal-FRA, ovvjament aħna għanna l-ħila illi inkunu nistaw naħdmu skont ċerti parametri u lek l-iskambju tal-informazzjoni fost l aġenzija tal-Intelligence ma tkunx xi ħaġa illi l-frat tista' tagħmel jew ekwipaġata tagħmel. Ta u għandi f'moħħi wkoll natura stess ta' talba li nirċevu mill-Kumitat tagħmel referenza b'mod speċifiku għal mezzi ta' intelligence mhux il-fiżonomija stess tal-servizzi segreti. Sur Kirkop tkellem fuq ċerti punti, għajam ċerti punti u fil-bidu qal li hemm qafas leġislattiv għas sorveljanza fl-Istati membri ma jina nfakkar illi riċerka tagħna skopriet illi iva hemm supervizjoni mirata imma mhux għal dik li hija għax sibna biss f'ħames stati membri issa fuq. Il-komment eh, tiegħu illi memx rikors l membri kolla. Iva, naqblu eh, din it-talba tal-rikors ma tantx taqbel ma dak li jiġi offrut minn kull stat membru u għalhekk naraw minn li huma eh, il-rikorsi eh, li jaħdmu dawk le u forsi bil-possibilità li jkom biex taraw kif modell minn stat membru jista' jiġi traspost stat membru ieħor. Forsi permezz xi modell pan Europol tkun xi ħaġa li tistgħu tirriflettu intkom u aħna m'għandniex id-dejta f'idejna biex noffru xi suġġerimenti issa. kien hemm xi punti mill-membru distint Ernst u nasseb diġa tkellimt fuq ċerti punti fuq is-sigurtà nazzjonali u kif tiġi eh, mdaħla mis servizzi segreti li tkellmu xi mill-membru onorevoli tal-Komitat ħaġa interessanti ħafna nistgħu ikun definizzjoni standardizzati u pan-Ewropea tas-sigurtà nazzjonali maħniex nitkellmu fuq xi ħaġa li taqa' taħt il-kappa tagħna tal-mandat tagħna imma tkun kważi impossibbli nagħmlu hekk. Għadar qed najdu mill esperienza tiegħi għax minn snin kelli nitratta din il-kwistjoni fil-qafas tal komitata ġusma Ġus Maquda tal tieta tal-Bidem imma aħna eh, abbandonajna il ta' tagħna għal defezzjoni standardizzata għax din til-limit tal istati membri skont teddida tas sigurtà nazzjonali li dejjem tevolvi ruħha dejjem titbiddel. U għalhekk però nistgħu naraw mill-qrib ħafna kif is-sigurtà Nazjonali hija invokata biex t-termina biex hekk najnunkom biex determinaw jekk il mizur ta' salvagwardja qed jaħdmu f'ċertu kuntest. Nagrat ħafna lis-Sinjura Gomez kif eh, laqat ġifiri waċċettat il-rapport, nagrat ħafna l-onorevoli membri l-oħra li u għal-fatt li tixtieq eh, tqassam dan il-rapport u aħna jiva jek se nagħmlu sinjura onorevoli deputata anki par rapporti tagħna aħna dejjem li l gverni tal-istati membri permezz tal-National Liaison Officers tagħna u nenfasizzaw fl-2016 l-impatt ta' ħidma tagħna nistgħu ikollna impatt biss kont jekk in-nies ikunu konxi ta' riżultat ta' rapporti tagħna din hija xi ħaġa li qed nieħdu ħafna bis-serjetà. Issa l-Sur Vos nfakkar dan ir-rapport huwa biss il-bidu għalina puntat tluq kif qatt ukoll għanna ta' xol namlu fit-tini fazi naħseb li nkunu nistaw nprovduk bid-data mhux proċessata biex tkun tista' tkompli bil-politika tal-iżvilupp. U għalhekk jiena eh, toġobni suġġerimenti li konna salvagwardji u standards minimi xi ħaġa li f-moħna fit-tieni fażi dik ħarija. L-Onorevoli Spinelli ħaġet punti validi ħafna fuq il-whistleblowers dan kien suġġett interessanti ħafna kif nistgħu nħarsuhom. Iktar dan huwa aspett Se naraw jekk nistgħu forsi nitrattaw fit-tieni falsi wkoll. koll. xi ħaġa illi taqat fil-kontest ta' revizjoni tal-leġislazzjoni l-applikazzjoni tagħha, imma tista' taqfran l-spazju leġittimu ta' fit-talba tiegħek u skont il-ħiliet u l-mandat tagħna din hija xi ħaġa illi soħla l-insegwa mhux biss għax il-fra għandha l-veduta biex tħares il-spazju tal-whistleblowers biex ikun hemm rispett ħaj minnaħa tal-Istati Demokratiċi. Signora Intervelt, um, tkellmet fuq il-test ta' proporzjonalità u jina kont diġa tkellimt fuq il-mod kif aħna nagħtu qafas lil xogħol tagħna l-implikazzjoni li jkun applikazzjoni qawwija ta' legalità, ta' proporzjonalità, ta' neċessità, kif ukoll ta' innovazzjoni ċittima ta' sigurtà nazzjonali. Ma naħsibx li huwa xogħol li nagħmlu evalwazzjoni ta' sorveljanza fil-fat fuq il-livell ta' kwalità fil-fat jiena smajt anki il-punt ta' sorveljanza tal-massa naħseb ikun li lejn mill-kapacità u l-ambitu tal-fat li naraw il-kwalità ta' sorveljanza, speċjalment ta' sorveljanza li laqas biss naċċessa liha. Nixtieq inserħilkom moħħkom illi aħna rridu ikonna test sabiex dan jiġi applikat mod sistematiku nixtieq ngħaddi sal mikrofonu lill kollega tiegħi. Fil-fat ħan tolbok tkun kol fil li għanna żewġ punti oħra marbuta mal-ħidma tagħkom illum fuq l-aġenda tagħna rridu lestu sas-seba. Madam Chair, be very Grazzi fil-fat eh, mustenħu fit-tul. Naħseb il-kwistjonijiet il-biċċa kbira tagħhom ġew diġà mwieġba l-ewwel net. ir rekors fil-fatt Dan kien il-punt anki l indirittat fran li xamżon naraw il-mekkanizmu li jem għal-kors, signor Spinelli semmit il-kustjoni ta' meta jkun hemm abbuż illi tkun tista' twettaq il-kors anki għal dawk illi ma ġewx immirati b'mod espliċitu huwa diffiċli jkollok dawn it-tip ta' mekkaniżmi sentenza importanti mill-qorti ta' tittir tal-bniedem sejra tagħti forsi linja gwida dwar kif jista' jkun hemm mekanizmu ta' dan it-tip mhux bess f'dawk il-każijiet mirati iżda anke dawk li ma jkunux. Aħna probabbilment qegħdin nkomplu nżviluppaw dan fil-fażi li jmiss fil-applikazzjoni li jmiss il-kwistjoni tal- skambju ta' informazzjoni ta' intelligence bejn is-servizzi għaliex din hija lakuna kbira li teżisti fil ġizazzjoni nazzjonali u għal dan huwa aspett li indirizzajtu fil-talbiet tagħkom u xaġa nixtieq niżviluppaw fil-pubblikazzjoni li jmiss permess tal-intervisti li in-wet u fl-numru ta' stati membri dak li ħajr nixxielna naddulkom u kif dan il-qafas leġislattiv ikun komplut jew mhux daqstant jista' jagħti linji gwida għal leġislaturi li jixtiequ iwettqu riformi tal-qafas nazzjonali. Nixtieq issa naħtaf l-opportunità u ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda fil-fatt dan marbut mal-affarej u kol fil-fat għan rapport minn network. Grazie ħafna l-Komissjon. L-Aġenziji tal-Ġustizja u l-Affarijiet Interni dwar li ma network ħajżit eh, il- koordinazzjoni politika u operattiva. Fil-fatt din il-presidenza dur, il-presidenza kienet fidej EU li sal-2015 għal 2016 jkun hemm presidenza fidejn affarej għal dastant ngħaddi l-mikrofonu l-Sur Garkov sabiex jippreżenta l-attivitajiet u l-miliet ta' dan il-network fl-2015 imbagħad ngħaddi l-mikrofonu lura lis-Sur Oflerti sabiex jippreżenta l-prioritajiet l-iktar importanti għall-2016. Għada stan, Sur Garkov merħba fil-Kumitat tagħna nitolbok issa tibda bl-intervent tiegħek minnu fih u tippreżentanna l-attivitajiet prinċipali. Grazie Presidenta, grazie l-wara nofsajt teb il-kulħat. Jena tassew kontent nkunaw u illi nistaw fil- ftit minuti li għadha disponibbli nilsħaq fuq dan il-network tal-Aġenzija JHA Network eh, infetaħ fl-2011 u minn dak iż-żmien li law sar għodda prattika ħafna pjattaforma għall-Aġenzija JHA bittama illi jizdiet il-valur l-kontribut tal-Aġenziji lejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fl-2015 il-network kien stabilixxa erba' prioritajiet bit-tama illi jiġu indirizzati l-sfidi illi kienet għadha tiffaċċa l-Unjoni Ewropea. Dawk il-prioritajiet kienu tip ulterjuri ta' dialogu politiku fuq livell ta' Unjoni Ewropea bizzamma tal-attivitajiet operattivi u l-kontribuzzjonijiet tal-Aġenzija f'allinjament mal-politika tal-Istati membri kif ukoll l-istabilment tan-network u iż-żieda tal-viżibilità tal-Aġenziji GHA f'rigward tal-ħidma tal-istituzzjonijiet kif ukoll l-opinjoni pubblika ġenerali. Kien hemm il-mira li jkun hemm sviluppar ta' kontribuzzjonijiet prattiċi tal-Aġenzija fl-implementazzjoni tal-politika faqsam politiku kif ukoll fl-appoġġ l istati membri li faċċar ta' teddidiet mhux mistennija bħal dawk ta' natura terroristika kif ukoll l-immigrazzjoni. Ir-rapport tal-Aġenzija fl-opinjoni tiegħi jidher li tqassam lil dan il-Kumitat u għandna stat mussejr intenni l-kontenut ta' dan il-rapport. ma dan kollu nisħaq illi il-riżultati kollha ta' dan il-netwerk tul din is-sena kellhom għan prattiku u partikolari u jridu jindirizzaw prioritajiet ta' l-Unjoni Ewropea. L-ewwel net nixtieq nindirizza waħda mill-iktar inizjattivi importanti l-Smart Borders Pilot dan il-proġett pilota tal-Smart Borders. Fil-fatt dan kien il-riżultat ta' kooperazzjoni bejn erba' baġenziji anki kien hemm il-fatt il-ħidma ta' l-FRA b'kontribut importanti tagħhom mill-perspettiva teknoloġika Jolisa u Europol apparti dan il-network u inizjattiva ta' Eurojust żviluppat kaxa tal-odda għal prodotti ta' informazzjoni illi hemm f'diġi f'kull qasam biex nejnu iġrida kontra l-ġrida barranin ħames aġenziji tan-network kienu involuti sa mill-punt ta' tluq f'pjanar l-implementazzjoni tal-kunċett tal-hotspots li jissa huwa wieħed mill-iktar odot importanti għal ġestjoni tal-pressjoni migratorja fl-Ewropa. Iuliza Frontex u EASO. Waslu proġett pilota ieħor fil greċja li kien qiegħed iħares lejn mezzi prattiċi kif mill-lat operattiv pratiku żied l-implementazzjoni tal-hotspots. Sforzi importanti t'edu għal bidja kapċlajiet u taħriġ fil-fat kienem skema l-infurzar tal-ħarsin tal-frontier kif ukoll għal l-evalwazzjoni ta' zona Schengen, ta' l evaluazzjoni kienu ed hemm biex jiġu indirizzati l-bżonijiet pratiċi tal-Istati membri biex nindirizzaw il-pressjonijiet migratorji kif ukoll il-prijoritajiet nazzjonali. Dan jista' nisħol fiktar dettal dwar użdanaf bil-limitazzjonijiet tal-ħin. Għal-istat musser inkompli nġebbet biex nikonkludi nixtieq nisħaq li l-kooperazzjoni fost l-Aġenziji JHA kienet u tibqa tkun fattur importanti floti ta' tweġibiet eh, kurrenti u fil-pront għall-sfidi attwali ta' li din jifacċaw l-Stati membri. Jina ċerti li l-miliet tal-2015 se jkomplu jiġu sviluppati u estizi fl-2016 taħt il-presidenza tal-FRA U l-indirizzar tal-sfidi tal-Unjoni Ewropea fl qasam tal-immigrazzjoni u tad-dik terroristiku jeħtieġ interoperabilità, standards, sinerġiji fuq livell tekniku operattiv. U minn dan il-lat l aġenzija GHA għandhom ħafna għarfien u esperjenza u impenjati biex ikomplu l-appoġġ u l-kontribut proattiv tagħhom għal tweġibiet pronti u attivi għal dan it-teddit. Jiena nistgħu ġifru mistoqsijiet. Grazzi Sur Karkov, nad il-mikrofonu issa l-Sur O'Fleti. ħajibda bil-wol tijaw għall ewwel darba issa, pala president, u għal-dastant aħna sir ninsegwu b'interess il-kommenti tiegħek dwar il-prioritajiet. Grazzi, Signora President, membri onorevoli tal-Komitat, nix nibda billi ngħid illi aħna napprezzaw il-ħidma ta' EU Lisa u l-Sur Garkov għatmexxija illi tal l-Aġenzija fl-2015 u aħna nitħlu għal din il-presidenza nafu li diffiċli nsegwu l-eżempju da' sant eccellenti tiegħu fil-fat għanna numru ta' konsiderazzjoniet bil-presidenza ta' qabilna il-koordinament u networking huwa essenzjali jekk ma naħdmux flimkien li taħdem bħala l fum minn erbajn entità sovrana aħna niġu kritikati iva minnkom għal efficienza nuqqas ta' komplementarjetà u għal falliment ta' sinerġiji f'post attivitajiet il- kontest ġejċej huwa importanti għalina u dwar iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistaw jistennew dan huwa relevanti speċjalment minn għasta drittijiet fundamentali għaliex l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali ta' tappoġġa impenn fuq kwistjoni eliminatura tagħha hija orizzontali, drittijiet fundamentali ma jistgħux jeżistu għal jeddhom irridu ninvolvu l-ass l l-aġenziji, il-setturi kolla da stanti kif ma konniex parti minn settur ġejċe nkun għadin infallu fil-ħidma tagħna rajna anke l-valur tal-dawn attivitajiet u l-aġenziji ġejċejn l mort ġew l tal l hotspots fuq il-gżira tal-Lesbos ġewwa anke Lampedusa, il-Bsqalija u wieħed jista' jifhem aħjar bil-kollegi fuq l-arċ għandhom bżonn bħala appoġġ f'kuntest ta' hotspots. Ma kontx biss impressjonat b'dak fil-fatt għanek għan waslu din l-inizjattiva fil-kontest ta' hotspots dan ħareġ bitċar f'dan il-jiem jekk nista' kontest ta' non-borders. Fil-fatt il-kuntest kien permezz ta' survey ta' opinjonijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea għabbażi tal-biometrics u aspetti fundamentali oħrajn fuq il-punti ta' sim ta' frontiera. Il-data ġenerata minn dan l-istħarriċ hija ta' għajnuna lil min joħroġ. Il-politika fil-fatt fl-kalibrar ta' networks li jiġu sviluppati meta wieħed jikkonsidra l-elementi kollha fil-fatt meta inħarsu lejn l-2016 u l-prioritajiet li għajkunem hemm mussa nidħol f'kull waħda mill-prioritajiet u ħan nagħti titwila ta' fuq fuq fil-fatt irridu nkomplu, neħtieġu nkomplu l-kooperazzjoni tagħna f'kuntest ta' Aġenda Ewropea għall-Immigrazzjoni l-kwistjonijiet huma bosta u ħana smajna mis-Sur Karkov dwar hotspots. Hemm bosta kwistjonijiet fil-qafas hotspot iżda hemm anki kwistjonijiet tal-aħjar prassi u l-biometrics anki il-preparazzjoni għal tweġibiet ta' tintinata l-kriżijiet l-appoġġ il-Kommissjoni fil-tlestija ta' bosta eh, studji ta' evoluzzjoni ta' impatt li sejrin jippreċedu posta proposti leġislattivi, eccetera. fil-fatt irridu naraw il-traffikar tal-persuni u kif din sejra torbot mal-strategija Ewropea u l-addikazzjoni ta' traffikar tal-persuni il-miżuri ta' integrazzjoni u il-konsiderazzjoni ta' dritt fundamentali u perspettivi ta' ugwaljanza ta' sessi fil-fatt irridu niskuraw anki appoġġ operattiv lill-istati membri għabbażi tal-Aġenda Ewropea sabiex ikun hemm kontribut għaċ-ċiklu ta' politika għan-networks kriminali illi sejrin eh, fil-fatt qegħdin jitraffikaw il-persuni. hemm anki ifukar imġeddet fuq politika u inizjattivi fl-osma kollha ta' libertà, sigurtà, ġustizzja u l-igwaljanza bejn is-sessi. Esperjenza li ksibna fil-ħidma tagħna ma' soċjetà ċivili aħna se naħdmu wkoll flimkien bħala ġenzisa biex niżguraw li drittijiet fundamentali huma imsejsa fil-familja ġejt xejn dawn huma prioritajiet tal-2016 magħhom nżidu erba' prioritajiet utli u essenzjali għal familja koordinata taħt il kjc li ta' minna iżiet effettivi fil-ħidma tagħna l-ewwel net skambju ta' informazzjoni u koordinament li jinkludi anke sigurtà fuq l-internet u l-IT. Għanna fil-fatta ki ta' esperjenzi nixtiequ u neħtieġu naqsmu rridu nsaħħu il-qsim fin-network JHA fuq livell ta' impenn internazzjonali sabiex nkunu nistgħu nappoġġaw lil xulxin għabbażi tal-rabtiet tagħna li jiġu żviluppati għal mandat. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' komunikazzjoni fejn il-koll iridu naħdmu aħjar sabiex nippromovu il-viżibilità tal-ħidma konġunta tagħna. Aħna rridu nappoġġaw li xulxin sabiex nkunu ċerti illi ikonna riżultata illi jider ċar. Għaj kunem opportunità u kol għal kooperazzjoni mal-familja JJ fil-fat dwar kwistjonijiet li huma ta' tħassib għal familja JJ li sa' waslu għal opportunitajiet ta' taħriġ inkludu il- protezzjoni tal-vittmi ta' kriminalità ta' mibeda, et profiling etniku, l-ugwaljanza fost is-setti drittijiet tal-tfal u il-taħriġ tal-evalwaturi Schengen u qegħdin naħdmu fuq kull wieħed minn dawn il osma tematiċi biex naraw kif nistgħu nkomplu saħħuhom biex inwasslu riżultati tajbin għal 2016 dan imbagħad joħodni għal passeri li L-ewwel net, f'Marzu, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali sejra tospita workshop fuq suġġett ta' kif l-Aġenzija GHA itejbu l-impatt tal-ħidma tagħna brabta mal-vittmi ta' reati seri u organizzati din dan il-workshop se jipermettilna nifmu l-ħjar prassi xini f'dan il-qasam. Dan u eżempju wieħed għal bosta attivitajiet li hemm pjanati għal 2016 u bħal dejjem sejrin naraw kollox permess ta' scorecard li tiġi appoġġata fl-2016 illi tippermettina jkollna data fuq il- taħt il-presidenza tal affarej grazzi. Għanna żewġ interventi, Signor Gomez. Rifad mis-qosijiet ta' malaj l-Sur Garkov jekk il-ħidma li hemm żviluppata taħt soluzzjonijiet ta' ICTU ippermettitx illi titrattaw l-infrastruttura kritika ta' natura sistemika fuq livell Ewropew. Sar xi ħaġa minn dan il-lat mhux biss tiġi identifikata, iżda kif biss tiġi mħarsa. ma nafxek fi prioritajiet li għadek kif semmejt, taħseb li din il-politika illi qed ngħidu ta' tnaqis tal istandard se tkun parti mill-punti ta' fukar tagħkom, Signor Spinelli. Mistoqsija li sura flati. Issa l-kustjoni ta' hotspots il-jina nsegwi, wili nsegwi għal tul ta' zmin b'interess kbiru speċjalment il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u l-użu tal-violenza f'reġistrazzjoni meta reġistrazzjoni seħ il-bdil ta' hotspots ċentri ta' detenzjoni u riskju ta' dan il- ċaqliq tal-identità ta' dawn iċ-ċentri jina taljana u ħaj fiftit żmien ħankun ġewwa l-gżira tal-Lesbos flimkien ma' delegazzjoni li xtien kun naf l-impressjonijiet tiegħek tista' xtajd li fl-opinjoni tiegħek il-problemi x'inhuma l-problemi ta' drittijiet tal-bniedem li jistaw jiġu solvuti dan nittolbok biex ma tkunx uh, diplomatiko fi tweġiba l-tini. Jo, Mrs. Spinelli. Well. Grazzi, Signora Spinelli. Is-Sur Garkov l-ewwel għat-tweġiba tiegħu. Grazzi. Dwar il-mistoqsija ta' sigurta fuq l-internet ta' Signora Gomes. Lan tan netwerk u illi nifaċilitaw il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' esperjenza u pressa tajba fost l-aġenziji fl-implementazzjoni tal-mandati tagħhom minn dak il-lat il-network ma kienx qiegħed iħares il-protezzjoni tal-infrastruttura kritika madana kollu. Din il-prassi li ġiet skambjat u inizjattivi li ttieħdu jistgħu isibu użu anki fil-lat ta' protezzjoni aħjar tal-infrastruttura kritika fl-Ewropa ġo darba ġenzija waħda jew netwerk kollu jiġi mitlub iwassal riżultati f'dan il-qasam. Grazzi. Is-suraw flerti. Grazzi. Fil-fatt, s-sewġ mistoqsijiet huma tnejn diffiċli biex tweġibhom. Sena spina li Sinjor Gomes, il-mistoqsija tiegħek hija speċifika immens in-network GHA jaħdem fuq kwistjonijiet ta' interess komuni għal l-aġenziji kollha jiena minix f'pożizzjoni bħalissa illi namel ebda valwazzjoni ta' jekk il-kwistjoni li għamilt referenza li is-sinjor Komex tkunx waħda ta' interess komuni għadda stant u għed possibli jessaqaf rigward tal-tittijiet fundamentali palmeja fil-komitat għana maħnix aġenzija ta' monitoraċ għadda stant maħnix mandat biex namlu investigazzjoni għal stat membru ħana segwejna l situazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea u nishtiqu ntukom lodot mhux bes permezz tar-rapport annwali kiex identità ta' situazzjoni ta' pajjiż individwali nistaw intukom odot u dejta li huma disponibli fil-kontest illi naħdmu fih. Issa biex nwiġab il-mistoqsija ta' Sinjor Spinelli dwar il-hotspots. Nixtieq ngħid tan u skużawni jekk ħajkolli nagħti tweġiba diplomatika. Iżda jiena ma morċ fil dawn il-hotspots biex nagħmel monitoraġġ jew monitoraġġ tal-Istati Membri Aħna ridna naraw kif nistgħu ngħinu l-imsieħba tagħna jagħmlu xorom mill-aħjar mod possibbli. Jiena rajt rida għal ħarsin ta' dawn l-oqsta fil-fatt għedin naħdmu ma' rappresentanti tal-istati membri. Kontest ta' situazzjoni li kull ma jmur dejjem tevolvi li fiħdana hemm kuntest ta' opportunità għasira qabel jinbidel it-temp fir-rebbija u jerġgħu jiżdiedu n-numri l fuq minn numri diġà għolja li qegħdin naraw jaqsmu l-Mediterran ħankunu għedin nistudjaw flimkien ma' EAS u Frontex u oħrajn kif nistaw nappoġġawhom permezz ta' odos, ħriġ l-iżvilupp ta' protokolli f'kuntest ta' protezzjoni ta' drittijiet fundamentali. Naħseb dak u dak kollu li nista' ngħidilkom illum u niskuża ruħi iżda jiena konxju illi morna hemmhekk għalqan partikolari u kien f'dak il-qasam illi għandna niġbdu l-konklużjonijiet ta' very much for both of you. Grazzi ħafna lilkom it-tnejn jiena nixtieq nawguralkom ħafna ċoqad sbieħa l-sena li ġejja nirringrazzjakom tal-attendejtu l-Kumitat tagħna u ta' grazzi tal-informazzjoni tajtuna wkoll. Issa nixtieq illi ngħaddu għal punt li jmiss l-aġenda tagħna taħt il-punt 8 għandna rapport ta' progress bejn is-sena 2013 sa' sena 2020 dwar strateġija ta' droga u għan diskutu sal-pjantazzjoni fuq id-droga tas sena 2016 kommissjoni kummissjoni prezenta ippreżenta rapport u jiena għan saqsi di sinjura Sipala sabiex titkellem u mbagħad il-membri ħajkun jistgħu jitkellmu wara li titkellem is-Sinjura Sipala. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi tal-istudintu l-Kummissjoni sabiex tippreżenta dan ir-rapport. Aħna ħanam prezentazzjoni qasira, jiena ħanam prezentazzjoni qasira jekk intom tixtiequ, naturalment aħna nistgħu natukom kopja tal-slides natu għadin il-kopja li segretarjat ħalli tkun tista' tagħtihilkom. Aħna prezentajna dan ir-rapport minħabba li skont l-istrateġija ta' droga, aħna kull sentejn irridu nippreżentaw rapport dwar l-anijiet u r-rapport dwar l-implementazzjoni tal-pjan ta' azzjoni aħna mitluba li dan ir-rapport bil tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati membri li hemm CDDA kif ukoll aġenziji l-oħrajn interessati bħal Europol. Il-perjodu li tinkompru f'dan ir-rapport huwa l-perjodu ta' bejn is-sena 2013-2000 20. Aħna fil-fatt din nitkellmu fuq il-ħames punti ewlenin tal-implementazzjoni tal-istrateġija dwar drogi tnaqis tad-domanda, tnaqis tal-provista, koordinazzjoni, kooperazzjoni internazzjonali, riċerka, monitoraġġ u evalwazzjoni. Jiena ħan itkellem fuq dawn il-punti ewlenin tar-rapport u mbagħad ħan itkellem fuq il-konklużjonijiet ewlenin ta' dan ir-rapport. Fuq it-tnaqis ta' domanda ta' drogi, u importanti nisqu fuq il-fatt li ħafna stati membri għandhom programmi jew miżuri stabiliti li jistgħu ikollhom il-għan li naqsu l-ewwel użu ta' dawn id-drogi illegali u apparti minn hekk l-istati membri qegħdin jibbażaw il-miżuri tagħhom fuq ir-riski u l-konsegwenzi tal-użu ta' droga. Ħaġa oħra li hija importanti li aħna sibna permezz ta' rapport tagħna huma ir-rapporti ta' implementazzjoni aħna kontenti li nistgħu ngħidu l-miżuri ta' prevenzjoni kienu implementati mill-istati membri kollha u l-istati membri u kol provdew il-trattament OST għal dawk in-nies li fil-fat kienu għadin jużaw droga permezz tal-labar u affarijiet oħra anke fil-ħabsijiet issa dwar lan ta' tnaqqis tal-provista jiena nixtieq nitkellem fuq ċertu elementi ġodda, sustanzi ġodda psikolativi li aħna rapportajna fis-sena 2014 kien hemm wieħed sustanza ġdida li tirrappreżenta żieda ta' 25% meta mqabbel ma' sena ta' qabel ġifieri sena 2013 aħna nistgħu nagħtukom rapport ukoll tal-fatt li ħafna mill-istati membri taw alternattiva għal miżuri bil-forza għal dawk li jużaw id-droga. U kien hemm ħafna stati membri oħrajn ukoll li kienu qegħdin jippruvaw jelbu dawn it-tip ta' reati kriminali permezz tal-internet marbutin ma' droga. Issa dwar il-koordinazzjoni tal-istrateġija ta' droga ħana nistgħu ngħidulkom li l-pajjiżi kollha għandhom strateġiji nazzjonali jew inkella reġjonali. Il-maġġoranza ta' dawn l-istrateġiji huma ffukati sabiex inaqsu id-drogi illegali iżda f'ċertu stati membri drogi fil-fatt huma diskussi f'politika aktar wiesa li tinkludi t-tabak, l-alkohol kif ukoll vizzi oħrajn Aħna nistgħu ngħidulkom ukoll li l-istati membri kollha informawna li l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili kienu involuti fil fassil tal-politika dwar id-droga matul dan il-perjodu illi fuq qed nirrapportaw, ġifi 2013-2014. Parti oħra importanti mill-Koordinazzjoni Internazzjonali tal-Istrateġija huwa li aħna minnaħat tal-Unjoni Ewropea qegħdin noħorġu fondi għal tliet proġetti importanti il-Kopolat, il-program tal-kokaina, tal-rotta tal-kokaina, program tal-rotta tal-heroina. Aħna għanna fondi għal dawn il-programmi ta' riċerka li huma importanti ħafna, naħdu għom il-programm AFAS ta' fondi numru 7 u dan għandu kol effetti fuq il-programm ta' ġustizzja il-fondi li għadin jitħlu emmek. Issa ħan għaddi l-konklużjonijiet tal-rapport u ħan l seba konklużjonijiet. L-għenna taħna sen konkludu mir-rapport l-adozzjoni ta' pakket tal-leġislativ fuq is-sustanzi psikotivi ġodda u meħtieġ. Aħna nserħu ħafna fuq il-Presidenza Olandiża illi huma ħajkun jistgħu jiftħu pakket li kif jaff il-rapporter fil-fat palissa diskussjonijiet staġnaw fil-Kunsil weħlu. U allura għanna bżon li nsemmaw ħinna ktab b'saħħitna fil-dibattitu internazzjonali sali qed noqorbu ktar lejn lungas u għanna assemblea li hija dedikata esklusivament għad droga li ħassir fil New York din is-sena, aħna għandna wkoll bżonn ta' imbottatura ġdida l-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi ħalli bekk ikun iktar konsultazzjoni ma' pajjiżi li huma mħasbin ħafna fuq eh, l-użu ta' drogi u l dak il-pajjiżi li iktar għandhom impatt fuq il-pajjiżi Ewropej iżda importanti li jkun hemm diskussjonijiet politiċi fuq il-programm ta' kooperazzjoni u anka fuq il-politika stess. Aparti minn hekk traffikar tal-drogi fuq l-internet dan huwa riski li aħna rridu nindirizzaw b'mod kollettiv u nixsa ninformakom kolli DG Home f'kol DG Immigrazzjoni ħajorganizzaw fil-bidu ta' Ġunju ta' din is-sena laqgħat ta' gruppi ta' esperti fuq dawn il-fenomena fil-kuntest tal-Forum tal-Internet tal-Unjoni Ewropea. Il-ħames konklużjoni hija li minkejja l-kriżi ekonomika u finanzjarja importanti li nkomplu niffinanzjaw l-azzjonijiet li jistgħu innaqsu kemm jista' jkun id-danni li huma konsegwenza tal-użu ta' drogi. Apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea għandha tkompli di fondi għal riċerka għal bekk aħna jkollna l-aħħar riċerka possibbli issa l-aħħar konklużjoni għadwar id-droga tal-kannabis. Aħna rajna li kien hemm dibattitu intensiv li għaddejjin li għaddej palissa żgur li ħajkompli. Aperti minn hekk ħar aħħar punt li nixtieq niġbilkom l-attenzjoni dwar huwa li l program ta' il-progress rapport ta' progress skużawni fil-fatt beda għal eżerċizzju ħafna aktar wiesa ġifir l-evalwazzjoni tal-istrateġija ta' drogi tal-Unjoni Ewropea din l-evalwazzjoni kellha tibda fix xur li ġejjin u l-Kummissjoni flimkien ma' kontrattur estern ħatamel din l-evalwazzjoni minħabba li bekk qed niprovdu l-opportunità l parlament Ewropew l-Istati Membri l-Soċjetà Ċivili sabiex verament kollom rol importanti fl-evalwazzjoni tal-istrateġija u din tista' tkun xi ħaġa sewja ħafna fl-iżvilupp tal-pjan il-ġdid tal-dwar drogi, l-pjantazzjoni aħna bessibna nirċivu l-konklużjonijiet fil-bidu s sena 2017, nittamaw li ħajkonna situazzjoni aħjar fis-sena 2017 dan huwa għan realistiku nittamaw li aħna bekk ħankun nistgħu niftħu inwittu tri għal pjantazzjoni ġdid illi ħajkopri il-periodu ta' bejn is-sena 2017 sa' s-sena 2020 nittamaw l-Parlament Ewropew ħajissieħab u jipparteċipa bissieħ dan eżerċizzju. Grazzi ħafna l-Sinjura Sipala. Issa nixtieq nistieden lis-sur Boni sabiex jitkellem li huwa rapporter fuq regolament dwar il-sustanzi psikoattivi ġodda. Grazzi ħafna, l-għu nishtiq nishtu ringrazzja l-Kommissjon tal-prezentat dan il problem rapport ta' progress u l-istrateġija dwar id-drogi, naħseb li strategija ta' drogi huwa hija bażi tajba sabiex aħna nippromovu Ewropa aktar b'saħħitha b'inqas użi ta' drogi. Aħna nixtiequ li naturalment nibdew bit-tnaqqis ta' domanda u l-provvista ta' drogi illegali iżda parti minn hekk aħna rridu jkollna aktar kooperazzjoni fuq il-livell Ewropew, aktar koordinazzjoni ħli bekk innaqsu r-riski li huma konsekwenza tal-użu ta' drogi fis-soċjetajiet tagħna. Wara tħul fis-seħħ tal-istrateġija u anka ftit wara wara li daħal fis-seħ il-pjantazzjoni aħna rajna li kien hemm ħafna inizjattivi min-naħa tal-pubbliku f'bosta stati membri illi fil-fatt kienu hemmhekk sabiex jqajmu iktar il-kuxjenza tal-ċittadini Ewropej. Kampanji ta' informazzjoni huma fil-fatt hemmhekk sabiex aħna ikunu nistgħu nisqu iktar fuq il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kura tas-saħħa, Dawn huma punti importanti ħafna u fuq hekk irridu nisqu sabiex innaqsu il-mekkaniżmu ta' konsum ta' drogi illegali, trattament, rehabilitazzjoni u l-irkupru. Naturalment dan ukoll irid jittejjeb ħalli bekk aħna ntejbu l-integrazzjoni mill-ġdid ta' nies li kien kellhom il-vizzju ta' droga qabel u d-dirabilitazzjoni t-tessaħħaħ, issa l-problema hija li hemm differenzi kbar bejn l-istati membri fuq il-politika ta' droga tagħhom kemm din il-politika javvanzata. avvanzata. Il-politika fil-fatt tibbaza kemm fuq l infurtar ta' liġi kif ukoll fuq il-lat naqra inqas stret. Apparti minn hekk l-istrateġija ta' droga qiegħda toħloq dimensjoni oħra l-politika nazzjonali minħabba li qed tipprovdi iktar koordinazzjoni għal kwistjonijiet internazzjonali tipprovdi wkoll il- iktar promozzjoni għal tkabbir ta' din il-politika. Importanti nkomplu nħedġu l-istituzzjonijiet eh, u l-aġenziji illi għabbażi tal-indikaturi tal-MCDDA jaħna u illi nifmu il-provvista ta' droga. Hija importanti ħafna għall-Ewropa li nżommu livell li ta' promozzjoni ta' kull prattika tajba u l-esperjenzi tajbin li aħna ġbajna minn ħata 28 stat membru. Irridu jkollna valwazzjoni tajba wkoll ta' kemm aħna lesti minn ħata l-istati membri li parteċipaw fi proġetti komuni. Naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li s-suq ta' droga tisir ħafna iktar transkonfinali ġifieri. Azzjonijiet koordinati minnaħa tal-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi kif ukoll minnaħa tal-promozzjoni ta' attitudnijiet ġodda huma verament meħtieġa ħalli bekk ikollna strateġija tal-drogi li tkun iktar effiċenti. In-nuqqas tal-strateġija Ewropea fuq il-sustanzi psikoattivi ġodda dan huwa eżempju negattiv ħafna sfortunatament. Minħabba li aħna kellna ħafna problemi matul it-trilogu illi nbeda bej il-Parlament u l-Kumsill u Kummissjoni sabiex tipprova tissolva din il-problema. Saħna dak li rridu naraw huwa x'inhi l-problema jekk ix nuqqas salida politika jew nkella biża li jkun hemm wis koordinazzjoni fuq il-livell Ewropew. Jew nkella jekk hemm il-biża li l-politika illi palissem fuq il-livell nazzjonali hija biżejjed. Forsi ftit stati membri jħossu dan il-mod. Aparti minn hekk, l-istati membri jridu jtejbu il-prevenzjoni kif ukoll l-evalwazzjoni tal-sustanzi ġodda psikoattivi ħalli bekk ikunu jistgħu jieħdu azzjoni minnu fih fuq il-miżuri għandhom jittieħdu sabiex jitnaqqas il-konsum ta' dawn is-sustanzi ġodda. Issa l-proċedura kollha tieħu ħafna ħin u hemm bżonn li aħna naħdmu daqsxejn iktar malajr, aħna nixtiequ li dawn id-deċiżjoni li għandhom jittieħdu fil-Kunsill jittieħdu malajr kemm jista' jkun nista' nittamaw li matul is-siċċur ta' Presidenza Olandiża ħankun nistgħu navvanzaw ukoll sabiex insibu soluzzjoni għal din il-problema. Xiftit mistoqsijiet minn ħadd jgħid x'huma l-pjanijiet dwar is-sustanzi psikoattivi ġodda dawk il-pjanijiet li għandhom ikunu implementati matul din is-sena u fil kuntest tal-konferenza tal-Ungas il-punt tal-sustanzi psikoattivi ġodda ħajkun diskuss ħajna ta' priorità u parti minn hekk il-kooperazzjoni ma' soċjetà ċivili. Tistatina tina ftit eżempji ta' azzjonijiet li huma ppjanati f'dan il-qasam u jekk dawn l-attivitajiet humiex marbutin b'xi mod ma' xi strument finanzjar tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Sur Boni sa' Sur Jurek, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna issa illi fil-fatt il-Kummissjoni għamlet din il-preżentazzjoni jiena nixtieq insaqsi dan li ġej. Il-Kummissjoni x'taħseb fuq il-marijuana, fuq il-ħaxixa? U dwar dan il-fenomenu mhux biss fil-perspettiva legali li kieku r tana tagħna kellhom l-opportunità illi jagħmlu riċerka anke fuq eh, l-effetti psikoloġiċi għandhom ikollhom pożizzjoni. Pożizzjoni fuq jekk il-marijuana hijiex verament ta' teddida għas-saħħa, hijiex qed twassal li dawk li jpejpu il-ħaxixa sabiex jikkużwaw drogi oħrajn jew inkella illi jippruvaw sustanzi psikoattivi ġodda. Aħna nixtiequ li konna iktar informazzjoni minnħat tal-Kummissjoni minħabba illi din il-problema tkun diskussa iżda ma nistgħux nivitawha aħna fid-diskussjoni tagħna. Grazzi ħafna sur Koraw issa. Grazzi ħafna sur Sinjor President. Ir-rapport tal-Kummissjoni nixtieq nistedilkom sabiex issibu referenza għal fatt li din il-gwerra kontra id-drogi għati koll riżultat tajbin ħafna. Jina nista' nirreferi għal mafja taljana li għandha xtaqsam ma' traffikar ta' droga u aħna qegħdin naraw li hemm bżonn insibu soluzzjonijiet alternattivi u effiċenti. Dan joħroġ ukoll mill-gruppi internazzjonali qegħdin jaħdmu fil-fatt fuq orientazzjoni li huwa bbażat fuq parir xjentifiku. L-Kummissjoni Globali dwar id-drogi qed tiġġieled sabiex ikun hemm iktar soluzzjonijiet tal-fallimenti fil-ġlida kontra droga. Apparti minn hekk fil-flitko kien hemm roundtable fuq l-effiċenza tal-pro tal-politika kontra drogi fif u fl-imkien mal-Eurojust u aħna rajna li f'din il-konferenza ħareġ rapport fuq il-politika ta' droga. Kien punt li diskutejna aħna fil-libe u kol jenna naħseb li xi ħaġa assurda li l-aħħar rapport tal-Kumitat kien ta' 12 sena ilu, id-dinja mbidlet u l-Parlament Ewropew għandu jkollu dibattitu li mhux ideoloġiku issa bażat fuq il fatti xjentifiċi. Jieda tgħid il-Kummissjoni li fis-sena 2013 kien hemm 230 elf reat marbut ma' drogi u xi 30% minnhom kienu marbutin mal-kannabis. 80 miljun Ewropew għalli li konsmaw il-droga tal-kannabis għalmenu darba f'ħajjithom. Ġifieri importanti li aħna nużaw l-enerġiji tagħna illi nifukaw fuq eh, fil-fat droga li miex tikolla effetti eh, li huma eh, tista' tqabbilhom ma' droga bħal eroina jew il-kokaina. Issa jekk l-Unjoni Ewropea verament tixtieq li jkollha rwol determinanti fil-ġida kontra drogi, il-Kummissjoni Ewropea kif beħsiba tejruħa għall-lungas ta' din is-sena u kif beħsiba tara il fl-orjentazzjoni tagħha ħadd qis id-dibattitu internazzjonali dwar it-tieġa ta' politika ġdida u effiċenti kontra id-droga ħafifa. Grazzi. Grazzi ħafna sa' Sinjura Zippala. Grazzi ħafna Sinjura Presidentu, grazzi il membri tal-Parlament Ewropew għal dawn il-mistoqsijiet tajbin ħafna issa dwar l-Unjoni Ewropea kif qed tħejjer ruħna ruħa għal lungas 2016 jiena nixtieq ngħidilkom milli aħna naqblu perfettament mal-idea li lungas ta' din is-sena huwa moment importanti ħafna konferenza importanti u issa jmiss l-konferenza internazzjonali naraw kif tista' taħseb flimkien mal-Kumitat Internazzjonali dwar id-drogi ħalli naraw kif nistgħu nevalwaw dan kollu. Ħalli bekk nitalmu lezzjonijiet ukoll u naraw x'ħadem tajjeb ma ħademx tajjeb. Aħna kif nistgħu nħiru ħna tajjeb għall-lungas. Il-Kunsil f'Novembru tas-sena 2015 adottat pożizzjoni komuni fuq lungas illi il-rest dil-pożizzjoni tressa il-punti ewlenin li għandhom x'jaqsmu mal l-istati membri li huma l-iktar relevanti għan negozjati f'dawn il-fora internazzjonali li ħajkunu f'April u li huma bażati ħafna fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar id-droga li huwa ta' eżempju għal-bqija ta' dinja minħabba li aħna għanna politika bazzata fuq il-provi grazzi għal kontribuzzjonijiet tal mcdda u meta mqabbel ma mqabla ma politika oħrajn fuq sma oħrajn minn stati membri oħrajn kolli ngħid li din hija politika bilanċata ħafna minħabba li qed tagħti l-istess attenzjoni lill kwistjonijiet tal- tnaqqis ta' domanda u kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' tnaqqis tal-provista. Dak huwa dak li kelli ġnejt fuq l-ungas aħna minn tal-Kummissjoni tal-Kunsill lesti illi nisimaw il-vuċi tal- Parlament Ewropew minħabba li dawn huma kwistjonijiet li iva huma importanti għal ċittadini kollu anka anke għalikom li intom membri eletti direttament mit ċittadini. Issa jina naqbel ma' Sur Boni dwar il-proposta ta' regolament tal kummissjoni li rridu navvanzaw kemm jista' jkun fuq għaw apparti minn hekk aħna qegħdin niddiskutu mal-Presidenza ma bosta delegazzjonijiet u rapporters l-idejat illi aħna nistgħu nużaw ħalli innaqsu u l-problemi u d-dewmien dwar diskussjonijiet l-unkas ma jistax ma jkollux qafas xira u dak li għanna bħalissa mux għat jippermettinna li għadda nihdu azzjoni malaj bizzejiet ħallin jisu dawn il-bidliet. Issa dwar il kwistjoni li għandhom x'jaqsmu mal-parteċipazzjoni tas soċjetà ċivili aħna għandna il- forum ta' soċjetà ċivili li kien ġedda is-sena li għaddiet fejn kien hemm 45 organizzazzjonijiet Ewropej li qed ikunu rappreżentati f'dan il-forum u aħna nikkonsultaw dan il-forum fuq bażi regolari, speċjalment meta nkunu bessiebna neħdu azzjoni jew nippreżentaw inizjattivi fil-qasam tal-prevenzjoni ta' droga. Aħna jom u kol li konna tinħejju dan il-rapport u aħna nittamaw illi nistaw nipparteċipaw u kol b'mod sostanzjali ħalli inħeju aħjar din istrateġija sa fuq il-kwistjonijiet li għandhom xaqsu mal-ħaxixa mal-kannabis kif ukoll dekriminalizzazzjoni kif qed hemm dibattitu intensiv ħafna li għaddej fuq il-livell nazzjonali fuq il-livell nazzjonali ta' bosta pajjiżi kien hemm bosta inizjattivi li ttieħdu anke mal pajjiżi terzi, però l-inizjattivi li ttieħdu għadu għadu kmini wis biex naraw kemm kienu effettivi, minħabba li dawn għadhom kemm kienu mnedija, jista' iva naturalment aħna rridu devalwa fil-kontest tal-istrateġija dan kollu u sabiex nalaq nixtieq ngħid li jiena nkun kuntenta jekk nirċievu kontribuzzjoni minn parlament Ewropew għall evalwazzjoni ta' din l-istrateġija ma li ħabba li din tkun importanti ħafna l-pjantazzjoni. Grazzi. Grazzi, Signora Sipala, għal risposta dettaljata u sankomplu bil-politika ta' drogi. Ħanistieden l direttur tal- ċentru Ewropa għal monitoraġġ ta' droga u dipendenza fuq id-droga li MCDDA li qiegħed hawnhekk ħdejja is-sur Alexis Guzdil. Nilqak f'din il-laqat il-kumitat tagħna. Is-sur Guzdil laħaq direttur fl-ewwel ta' jannar din is-sena nifraħlek nifraħlek l nixtieqlek u suċċess din il-pożizzjoni. Illum se prezentana l-istrateġija u l-programm ta' ħedma għal 2016-2018 u l-programm ta' ħedma għal 2016. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli tal-Komitat Libe u tal-Parlament, Sinjuri, l-ewwel net nixtieq din ringrazzjakom tal-invit u tal-li jettatuni l-opportunità li nippreżentaw l-istrateġija u l-programm ta' ħidma palma etu u dinja il-prodott tal-xogħol ta' teams sħiħ u did darba huwa xogħol ta' żewġ direttur flimkien għax ix-xogħol kien ippreparat taħt it-tmexxija ta' Sul Wolfgangards u finalizzajna ix-xogħol flimkien waqt il-perjodu ta' transizjoni. Nixtieq u wkoll lill membri ta' dan il-kumitat tal-appoġġ tagħhom partikolarment għal proposta sabiex inżidu il-budget għaċ-ċentru u flimkien għadna ma kienix suċċess issa imma nisperaw li fil-futur l-affarijiet imorru aħjar jiena se nkompli ingawdu l-apposta tal-kumitat se ngħidilkom x'numa x'inhu l-programm ta' ħidma u x'inhi l strategija Aħna f'dan il-prezentazzjoni nagħmlu aktar ċara x'inhi l-viżjoni strateġika u l-objettivi ta' daċ-ċentru. Aħna impenjati aktar minn qatt qabel sabiex ikollna impatt u nuru li hemm valur miżjud għax-xogħol tagħna. Ma mi sorpriża li l-objettiv ta' din l-aġenzija ta' din l-aġenzija u għalli li kif tikopri l-bixja l-Ewropa aktar sigura u b'saħħitha u niprovdu evidenza aħjar għal teħid deċiżjonijiet u għal azzjoni. Kelli il-privileġġ illi najt fil- seduta illi fit-22 ta' settembru u dim dan il-komitat aħna proponejna illi nifuka fuq tliet gruppi ta' ħidma hemm il-partijiet interessati, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il- dawk li jihdu t deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali u l-professjonisti. X'inhu il-programm ta' ħidma għal tliet snin? Il-komunikazzjoni ta' evidenza, skambju ta' informazzjoni hawnhekk fil-programm issibu lista ta' servizzi li se niprovdu għat tliet snin li ġejjin. Strateġija speċifika li tilħaq il waħda mill prioritajiet tal-Parlament u tal-Unjoni Ewropea li huwa xogħol fuq il attivi fuq l-sostanzi psikoattivi u hemm bżonn ta' arfin iktar profond ta' sitwazzjoni u ta' analiżi ta' tendenzi li tkopri l-Unjoni Ewropea kollha sabiex namlu dan ix-xogħol hemm il-ġbita informazzjoni u l-ġestjoni ta' din l-informazzjoni li qiegħda fil-qalba ta' xogħol ta' din l-aġenzija, l-iżvilupp ta' mekanizmu ta' assigurazzjoni ittieb għal l-informazzjoni u l-pubblikazzjonijiet ta' ċentru u fl-aħħar mill-aħħar il-kooperazzjoni ma' imsiba internazzjonali. Dawn jamluwa dawn jamlu l-impentana possibli hemm il-governanza u l-amministrazzjoni u l-informazzjoni u t-telekomunikazzjoni. Issa nixtieq najdilkom xinu ma rizultati principali tistaw tistanew mill-Aġenzija għal 30 li ġejjin, imma se nifokas għadisa l-2016. Irridu nikomunikaw l-evidenza u l-skabju ta' informazzjoni, irridu niprovdu politika u prassi u evidenza ħjar għal deċizjoni ta' ħjar. Se namlu dan kollu billi niprovdu prodotti aħjar kif ukoll servizzi aħjar partijiet interessati u nkomplu l-investiment tagħna fl-iskambju ta' tarif. Għal din is-sena se nenfasizza b'mod partikolari it-tieni edizzjoni tal-rapport tas-suq ta' drogi Ewropew li se jkun imnidi hawnhekk fi Brussell flimkien mal-Kummissarju Avramopoulos fil-5 ta' April għall ewwel darba se li um, CDDA se jipprovdi settembru l-informazzjoni ta' rapport li nġabar madwar l-iskejf fl-Europa. Se naħdmu fl-imkien ma l-Istati membri, il-Kunsil u l-Kummissjoni sabiex niprovdu informazzjoni teknika għal konferenza ta' Ungas u l-pozizjoni Ewropeja għal-2017 l-ewwel darba se nippubblikaw rapport ġdid fuq il-risposti għad-droga fl-Unjoni Ewropeja. Palma et fil-seduta ta' Settembru aħna se nedu f'nofs is-sena d-dieħla rapport kif il-situazzjoni ta' drogi ħatkun fl-2025-2030 u importanti li nkun li nkun nafu li rapport ta' suq ta' drogis jiġi mnidi kull tlet snin, jiġi rapport li ġej se jkun preparat fl-2018 u bniedi fl-2019. Sadattant hemm il-konferenza unga, siġifieri għab opportunità l-Aġenzija sabiex It tkopri l-strategija ta' terminu ta' żmien medju tal-istrateġija tal-dwar drogi. Il-kontribut tal-EMCDDA għall-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u l-abbozzar tal-pjantazzjoni ġdida. Għal din is-sena nixtieq nenfasizza li se jkun hemm rapport importanti fuq jessu ta' drogi fuq l-internet se jkun ippubblikat u tista' tistgħu issibu fuq il-sit tal-internet tagħna l-ewwel abbozz. l-evalwazzjoni ta' teddid, hemm irridu nirrispondu ta' malar. Irridu nara kif nirrispondu għal sostanzi psikoattivi imma wkoll naraw x'inhuma it tendenzi u teddit emerġenti dis-sena d dis-sena u s-sena d u probabilment fl-2018 għassan kurat nid disinjaw il-database ġdida Ewropeja dwar id drogi illi għanda bżon ħafna għanda bżon ħafna tibdil wara l-10 snin l-għaddew u sen kunet nimplementaw il-qafas leġislattiv ġdid hemm informazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' artiklu 28 ta' leġislazzjoni tal-farmaceutiċi u l-aktar importanti għax aħna ħerqana li natu l-ħajar servizz u għal-servizz li aħna niprovdu bħala kontribut għal preparazzjoni ta' pajjiżi kandidati għall-Unjoni Ewropea billi nappoġġaw l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni nazzjonali f'dawk il-pajjiżi, partikolarment il-Balkani tal-Punent. U nestabilixxu sistema li tkun kompatibbli ma' dik Ewropea. It-terz settur prinċipali għawek se Provdu natu stampa olistika tal-fenomenu permezz ta' sistema ta' monitoraġġ. Se nkomplu investu fuq is-setturi stabiliti, ġifiri il-monitoraġġ fuq terminu ta' żmien twil, u fl-istess ħin inkomplu ninvestu u nikkonsolidaw metodi ġdodda aktar riċenti bħal trasport. settur ta' dressiħor huwa li se nkomplu nintegraw informazzjoni li hija provduta permezz ta' networking u l-ġbir ta' informazzjoni madwar l-Ewropa. Din is-sena se nedu wkoll wara il-tħabbira f'Settembru li se niproponi għal port Managerial tal-EMCDDA li se imnedu strategija fuq terminu ta' żmien twil għal 2025 ix-xogħol preparatorju sar is-sena l-oħra aħna nedejnija 15 ilu u dan ifisser illi war inqas minn erba ġimat bħala direttur diġa ħadna il-miżuri kollha sabiex inwet u l-wedit tagħna u nilħu r-rikjesti tagħkom f'din il-parti tas sena grazzi. Grazzi ħafna għal prezentazzjoni tiegħek is-Sur Boni. Grazzi ħafna. Sur Direttur l-ewwel ħaġa nifraħrek għan nomina tiegħek bħala direttur ġdid tal EMCDDA u grazzi ħafna tal-prezentazzjoni u tal-istrateġija tal-2016-2018 u l-pjan ta' ħidma għal-2016. Hemm ħafna miżuri prinċipali u attivitajiet li jippermettu li l-Aġenzija li kollha rwol ta' veru fis-sistema relatati mal analizi tar riskju għal domanda ta' drogi u tibdil u fenomeni ġodda fis-settur tas sustanzi u il-kanali digitali għal għatwasil ta' droga. Naħseb illi sirna nafu ħafna dwar il-pjanijiet fuq żmien ta' terminu qasir imma nixtieq nkun naf iktar fuq dawk fuq terminu ta' żmien twin. il-pjanijiet li ser timplementa bejn l-2016 u l-2025. Meta kont għadek kandidat f'Settembru qed tilna li tixtieq tipprepara strateġija sabiex tpoġġi li MCDDA bħala l-Aġenzija illi twassal informazzjoni relatata mad drogi u analiżi li tagħmel differenza għal konsumaturi tixtieq tikkonsolida l-kontribut tal-Aġenzija sabiex tipprovdi għal Ewropa aktar b'saħħitha u sigura. Sabiex tagħmel dan hemm bżonn sabiex isib ħili ġodda, kif trid tilħaq dawn l-anijiet? Hemm xi mistoqsijiet aktar speċifiċi għax jiena rapporter tar-regolamenti ġdid tal-sustanzi psikoattivi jekk naħseb dwar dan ir-regolament rridu nikkonsidraw kif nirranġaw l-Aġenzija sabiex tilħaq l-aspettativi relatati mal-kompiti l-ġodda fejn jitħlu sustanzi psikoattivi. L-Aġenzija trid tindirizza aktar proċeduru tagħmel dan mod aktar maġġel irridu naġlu l-proċessi sabiex tevalwa il riski relatati mal-sustanzi psikotivi ġodda. Nishti, nisma l-opinjoni tiegħek dwar dan. Fil-budget semmejtu ukoll dakal l 2016 semmejt xinu ma spejjes ġenerali ta' 35 miljon euro. U dan irridu nibdluħ fil-futur. Irridu nappoġġaw budget ikbar għal l-Aġenzija sabiex ikollna riżultati aħjar. Kodu naħseb dwar il-possibilità il nsaħħu il-kooperazzjoni ma' laboratorji nazzjonali u nisemplifikaw il-proċess ta' evalwazzjoni billi nużaw xi uħut mill-riżultati tal-eżamijiet illi diġa ikkonfermati mill-autoritajiet nazzjonali ikun raġonevoli dawn jekk iwa salima stent. Grazzi issa nadu għassur Tchaikovsky. Grazzi sur direttu kont ħarqalli nisma il-prezentazzjoni tijak għaliex illum kont ġejt mistoqsi dwar x'nixtieq nibdel fl-aġenzija tiegħek. Jiena tajt risposta eżawstiva ħaġa li qed illi is-sistema ta' twissija bikrija li semma s-Surboni, x'inhi di sistema u kif nistgħu intejbuha? Għandek xi suġġerimenti u opinjonijiet is-sajf jina ħdimt fit-torra għal ħafna snin. U hemm ħafna drogi sintetiċi fl-Unjoni Ewropea u wara doża waħda jistgħu waslu għal mewt tal min jużaha dawn id-drogi. Jidru inqas inqas perikolużi bħal trips li li jihdu meta jmorru diskos sabiex itejbu l-attitudni tagħhom. X'inhu ma l-passi konkreti li se jeħtieħdu? Din xi ħaġa ġista' tikkontribwixxi għażida fil-budget jiena qed nara di sitwazzjoni fit-toroq li qed issir qar situazzjoni li ma kienieċ konsidrata bizzejt fl-aħħar snin. Drogi li huma intużati minn gruppi ta' profit baxx. Ħafna jasbu li mhix kwistjoni importanti. Mistoqsi oħra f'ħafna pajjiżi sa mill-2009 meta kien hemm il-kriżi finanzjari il-budget għal ġrida kontra drogi u drogi relatati mal reati relatati ma' drogi tnaqsu. Fil-Repubblika Ċeka hemm pulizija wieħed għal reġjun sħiħ responsabbli mill-ġilda kontra drogi. Wieħed għal 5,000 abitant waftit fit-toroq tara s-sitwazzjoni, dis-sitwazzjoni hija minna l-ħafna pajjiżi, mhux biss fit-Repubblika Ċeka. Jiena kont sorpriż f'Malta meta xi Zaza saqsewni jekk irrid nixtri droga minn għandhom. Għalhekk nixtieq nistaqsik. Għandek l-istess opinjoni jew le l-aħħar mistoqsija hija relatata ma' strateġija fuq, fuq terminu ta' żmien twil għaliex ma tistgħux tindirizzaw il-kwistjonijiet kollha sal-2020. Jiena nistaqsik dwar l istess strategija kom sal-2030 jew 31. X'tixtiequ tagħmlu fil-15 sena li ġejjin? Forsi f'kooperazzjoni ma' pajjiżi tal-Amerika Latina jew l azja tisfel. Fejn is-sitwazzjoni nbidlet riċentament anki fejn ditlu reati relatati. Grazie. Grazzi. I've been listening to this debate and I have a Grazzi ma mela kontet nisma dan id-debattu u għandi mistoqsija għal dawk il-persuni li għandhom disabilitajiet intellettwali jew għandhom l-autizmu jew ibatu minn xi kondizzjoni oħra. Jiena bl-esperjenza tiegħi fil-Parlament Finlandiż jiena konxa tal-fatt li hemm gruppi vulnerabbli. U x'imdaqiet huma immirati ħanajdu hekk għax xisaqsuhom jekk jixtqux jixtru drogi. Nsaqsik jekk għandek informazzjoni fuq dawn il-gruppi ta' utenti ta' drogi. U forsi għal dawk li qed bijaw id-drogi, forsi qegħdin jimmiraw għal dawn il-gruppi. Qed insaqsi wkoll jekk għandek xi informazzjoni fuq skambju ta' informazzjoni fl-istati membri fuq din il-kustjoni speċifika naf illi fil-Belġu in tfal jiġu minn familji forsi li ma tantx għandhom appoġġ ta' spiss jispiċċaw il-ħabs ma dawn l-individwi ma jafux eh, l-izballi li għamlu, ma jqas jafu li kisru l liċ minħabba l-vulnerabilità. U l dina kwistjoni importanti u ma nafx jekk intrajċ dawn l-episodju forse fi xol tijak. Signora Stevens, grazzi, sal kellim li mis. Grazzi, President. Permettu li nieħu l-opportunità u nerġa' nsaqs il-mistoqsija li saqsejt qabel il-Kummissjoni li mi l-pozizjoni tijak fuq il-marwana. Li mija l-orientazzjoni ta' leġislazzjoni fl-Stati membri. Suppost, kif nidiriġu l-attivitajt komuni tagħna nafu li hemm opinjonijiet differenti valutazzjonijiet differenti imma żewġ naħat ma jistgħux ikollhom raġun fl-istess waqt, vera U għalhekk naħseb li għandna bżonn ikollna valutazzjoni ċara tas-sitwazzjoni biex jek nkunu nistgħu naslu l-konklużjonijiet xieqa. Ah, grazzi ħafna Sir Jurek. Issa neġa' nadilek il-kelma. Grazzi ħafna Sinjura President. Iva, irċevejt ħafna mistoqsijiet interessanti il-on ferm iktar ħin. Musse noqgħod satejn biex nirrispondi però tafux. Tinkwetawx. Mela, L-ewwel il-mistoqsija tas-Sur Boni. L-ewwel mistoqsija kienet fuq kif inkun nixtieq eh, nilħaq l-għaniet eh, tiegħi u l-istrateġija fuq medda twila ta' żmien u l-effiċenza nista' ngħid erba' affarijiet l-ewwel ned billi minn mindu bid-dejt transizzjoni mis-Sur Götz bħala President kif wet u kif spiegajt kon pragmatiku ħafna u provajt li kemm jista' jkun iva nkun effettiv għal dawk li huma l-ispejjeż u nagħmel sensiela ta' prioritajiet bħala tfaddil lokazzjoni tar-risorsi qabel ma saqsja l-iktar flus u nasseb li l-budget tal-2016 huwa eżempju emblematiku ta' dan għax stajna marbu xiftit uh, eh, flus mill-kiri tal-bini u grassi eh, dan il-rapport minnaħta tal-Kummissjoni stanna narakaw dan il franzament għal attivitajiet operazzjonali u dan huwa l-ewwel eżempju importanti. Nasseb ukoll jien għandi viżjoni fuq meta twila ta' żmien fejn diġa qed se jkollna l-ewwel tal-internet eh, xahar dieħel Umbat se jkun hemm l-abbozzat tal-istrateġija la darba tiġi adottata mill-board tal-management ikolli l-pjaċir niġi hawnhekk kun l attenzjoni tagħkom u mbagħad wara jkun hemm il-mapping tal-kompetenzi u l-anti huwa illi kemm jista' jkun nuża il-kompetenzi taċ-ċentru permezz ta' eh, tabella tal-organizzazzjoni biex nkunu nistgħu inservu kemm jista' jkun uh, mill-aħjar l-annijiet il-ġodda. Issa mbagħad kien hemm mistoqsija fuq il-perspettiva tiegħi pjan tiegħi biex eh, l-aċenzija tkun tista' tirrispondi għal kapaċitajiet ġodda biex jagħmlu iktar eh, valutazzjonijiet. Iva għandna bżonn inkomplu, intejbu l-operat tagħna. Għanna bżonn adattaw il-mod kif nużaw il-budget biex hekk niżguraw illi maħniex qed inżidu il-parti tal- eh, spiża relatata mal-istaff permanenti xanna bżonn ukoll jkollna eh, nies illi nistaw nimpiegawhom biss temporanjament għal ħiliet speċjalizzati tagħhom. Bada għan nitkellmu fuq ir-National eh, Data u l-użu dan diġa qed nagħmluh permezz tal-proċess tal-ġestjoni tal-riskju tal-sistema tal-lerta bikrija. tal se nkomplu sejrinek hekk, imbagħad kien hemm mistoqsija Mr. Dahovski fuq kif nistgħu ntejbu dan din is-sistema ta' twissija bikrija, naħseb waħda mill-isfida leġislatur biex jresti u jiddiskuti il-proposta leġislattiva l-ġdida huwa ovju illi li kif kirem soluzzjoni faċli diġa' eh, konna nsibuha mhux il-każ. Dak li huwa importanti huwa illi nkunu konxi tal fatti meta naraw l-ewwel bazzazzjoni tar-riskju kien bisħieħ ġifiri fil-1999 u l-azzjoni konġunta kella ftit azzjonijiet. Illum namlu forse 20 darba iktar hemm iktar suġġetti iktar għarfien. U fl-istess waqt bl-azzjoni konġunta l-istat membri għandhom siċu biex jimplementaw deċiżjoni tiġi adottata issa sena. Huwa importanti għal dawk li jixtiequ din l-azzjoni konġunta u din is-sistema ta' twissija bikrija tkun kemm jista' jkun kmieni u jgħinu l unjoni Ewropea biex tieħu deċiżjoni tajbin pass maġġer biex jevitaw pereżempju illi eh, jgħaddu sentejn qabel eh, proibizzjoni ta' eh, xi aġent pro għalek safu fuq s-sur Dahovski u nishtiq u kol s-sur Boni u kol mistoqsijiet tagħhom. Kif nistaw ġifiri ntejbu il-xol fuq sostanzi il-ġodda psikoattivi għadda mill-affarijiet nixtiequ nippjanaw u l-Kummissjoni kienet ġeneruża ħafna provat eh, tejna b'xi finanzjament addizzjonali ma nafx jekk se nkunux nistgħu u kif nistgħu ninkludu da kollu sena d-dieħla imma jekk jew hekk għal futur dak li konna bżonn apparti l-investiment tal-Aġenzija biex intejbu konsolidaw il-database, il-database jisir kapaċi li jinkludi iktar data u jikomunika aħjar mal imsieħba differenti involuti hemm il ħtijġa illi nibnu fuq din il-database il-sistema ta' esperti illi permetti li konna iktar allerti, allerti aħjar, iktar analizi u namlu użu essentiv ta' din informazzjoni għalissa ma' nix il-finanzjament. U dan għasana rizorsi umani meħtieġa biex nwettqu dan il-proġett u jitnafqu l-flus għaddastant il-proposta tal-Kumitat tal-żieda baġitarja tkun iffukata fuq fost oħrajn dawn il-punti ta' esperti. Xiġri meta jkun hemm drogi sintetiċi ġodda li jistgħu jkunu attila anki bużu ta' darba li namlu forsi mhux taqstant magħruf illi għanna noħorġu bit-twissijiet pubbliċi tas-saħħa dawn it-twissijiet tas-saħħa għalissa li l imsieħba fl-istati membri. Hemm sfida. Intu tikkomunika dawn it-twissijiet li lix aħna mridux noħolqu paniku ġenerali fl-istati membri kollha għal sustanzi ġodda li jistgħu jkunu perikolużi illi għadhom ma nfirxux fl-istati membri kollha. Bekk nippruvaw nużaw kanal illi huwa iżjed professjonali u jikontat b'kuntatt mal esperti xjentifiċi fl-istati membri xie iżdejna nkompli b'dan l isforz Għana għamlu sforzi kollha tagħna biex ikonna sinerġija ħjar. Iżda hemm anke limitazzjonijiet tal-isforzi. Iżda ħna minna l-isforzi iva u ħanibqgħu għaddejjin naħdmu qatih. L-istrateġija l-metta twila xirrit nagħmel fil-kontest ta' kooperazzjoni internazzjonali sal-2030 jiena l-mandat tiegħi wassal għal ħames snin u anki jekk jiġi mġeddet mhux se jwassal sal-2030 għal dastan tal-medda twila li kollok appoġġ l-istituzzjonijiet Ewropej inkludzi il-Kunsill, l-EASA, il-Parlament, il-Kummissjoni fl-isforzi tagħhom tal-implementazzjoni tal-politika Ewropea u jiena nisħaq fuq il-politika Ewropea għaliex dan huwa l-potenzjal illi għandna u l-limitar tal-mandat. Għal-dastant internament għandna il-rizorsi biex naħdmu aħjar biex niprofdu servizz aħjar. U nixtiequ nkomplu mixin b'dan il-mod dinja l-ikbar sfida li l kif inbidlu id-drogi irridu nibnu u servizzi ġodda għalikom għal-Parlament għal-Kumitat u għall-Istati membri dwar il-mistoqsija ta' senjura Stevens fir rigward ta' dawk in-nies li għandhom diżabilità l-iktar gruppi vulnerabbli l-MCDA fatt qegħdin jagħmlu u ilhom jagħmlu monitorat għal tul ta' żmien tal l-intervent għal tasa ta' domanda fil-rigward ta' bosta gruppi fostom dawk ta' nis bizabilta. Fil-sena diħla għan publikaw sena diħla għan ifokaw fuq xnafu dwar it-tweġiba għal problema ta' droga dan huwa wieħed mis-suġġetti li se kun kopert fir-rapport imbagħad l-aħħar net il-mistoqsija s surjurek, il-pożizzjoni tiegħi fuq il-marijuana Jiena m'għandix pożizzjoni fuq il-marijuana li nista' ngħidlek u illi aħna segwejna u nagħmlu monitoraċ mill-qrib ħafna ta' dak li jiġri mhux biss fl-Unjoni Ewropea, anka barra l-Unjoni Ewropea palissa hemm bidliet kbar qegħdin isseħħu fl-Istati Uniti u fl-Amerika Latina da stant l-Urugwaj issa qed naraw kumitat xjentifiku għal evalwazzjoni u l-MCDA ġim mistieden bħala osservatur. Nistgħu ngħidu li l-MCDA m'għandix rwol ta' xanda tkun il-politika fl-istati membri jew fuq livell ta' Unjoni Ewropea fuq il-marijuana jew fuq xi ġoħra. Mhux biex fetati dejjet dwar il-marijuana. Kuxu minn daqet ninsew il-punta tluq xinu. Kien model ta' infurzar baxx u il-priorità l-saħħa pubblika ċala darba kien hemm pjan fuq id-drogi sa mill-1990 li kien ġie adottat fil konsulta Ruma f'Diċembru U bħaddej sal-lum, meta tara l-politika tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 30 sena kellhom dawk li sejħu approċċ ta' droga bilanċjat, tnaqqis tal-fornitura u tnaqqis tad-domanda. Iżda ħna konna nifokaw iktar fuq is-saħħa pubblika milli l-Amerika li sa' nistgħux inqablu daqstant ir-reġjuni hemm anke l-vjolenza li hija differenti fil-produzzjoni u traffikar ta' droga fl-Amerika Latina speċjalment ċentrali u l-Unjoni Ewropea U importanti li l-istati membri jamlu kooperazzjoni lex il-politika ta' droga miex kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea hija fil-fatt kompetenza tal-istati membri fil-biċċa kbira tagħha. Iżda il-kooperazzjoni hija importanti u sejr ikun hemm u hemm pożizzjoni komuni min-naħa tal-istati membri dwar x'inhi il-pożizzjoni il għandu jkollna qabel naddu għallungas dan huwa kontribut immensament importanti u f'kull stat membru is-sitwazzjoni hija differenti, irridu għal stat nadattaw it-tweġibiet li nagħtu inkluża l-politika għal dik li hi il-konsegwenzi ta' din il-politika naħseb il bekk nistgħu nagħlqu dan ir-round fil-fatt nixtieq nirgrazzjakom tal-istadina l-ġdida li għaddejtuli. Meta taraw il-budget provizorju fl-abbozz tiegħu għal-2017, taraw il-qegħdin nitolbu l-ammont li ġġi imsemmi fil-qafas finanzjarju multianwali. Ara l-Aġenzija mhux qiegħda titlob għal iżjed flus meta qed tippruvaw tgħinuna. L-ispjegazzjoni hi dak li kon qegħdin nippruvaw nagħmlu u illi l-ewwel nett niskuraw għal ħidma tal-Aġenzija nippjanaw għabbażi ta' xinu il ta' ħari kisa jkonna iżjed u jkonna bżon ta' iżjed u diġa hemm u diskrizzjoni ta' xejn namlu bil flejes iva. Nimxu hekk, iżda ma nistgħux nippreparaw tlieta erba' baġġi differenti kull sena il għaliex nittamaw nixtiequ nuru il-fatt għamilna frankar importanti budgetarju nissiqu namlu l-istess tal 2017 l-erna xina nifrankaw, ejja namlu dan nifrankar, nuru li nistaw nifrankaw il-flus, ikonna sinerġija ħjar u nimxu ma dan il-Kumitat u l-Parlament kollu u l-Istati membri sabiex nkun nistaw mar lura għal-budget li permettinna li nibqaw iżjed sostenibli u iżjed effiċjenti. Grazzi. Much for this detailed answer and the whole presentation. Grazzi ħafna l-kelima kolla unkar l-dawn il-sidna li prezentaw il-prezentazzjonijiet nawguralkom ħafna għal lunga sissa l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna tal-lejla u l-applikazzjoni tal-direttiva tal-ugwaljanza dwar ix-xogħol Employment Equality Directive għal kif insejħula bl inglis għanna l signora Stevens illi hija rapporter illi ħadd prezentana l abbozza tal-opinjoni tagħha U inħalli fidejk, Signora Stevens. Grazzi ħafna, Aziza, Signor President, kollegi, id-direttiva tal-gwaljanza ta' xor u strument importanti sabiex li permettu li kunem l-istess aċċess għal suq ta' xogħol il kulħadd relevanti mis-sess, orjentazzjoni sessuali, diżabilità, eccetera. Jina naħseb illi mandux ikun hemm ġerarkija fuq it tipi differenti diskriminazzjoni. Jina imħasba ħafna fuq eh, diskriminazzjoni doppja illi ħafna drabi tkun konsegwenza ta' regoli differenti u standards illi hemm fl-istati membri. Sina Stevens, ti permetti li tiqaf minuta Eżis kollegi, nitlobkom sabiex toħorġu minn din il-kamra ħabba li jekk intom tixtiequ titkellmu għalina huwa diffiċli li nsegwu dak li qed signora Stevens. Tieni nistanna illi nisiet il-qum il-kamra sabiex inkompli? Le, tajjeb. Mela, ekke kif huwa stipulat fl-opinjoni, jiena nittama li dan ir-rapport ħajqis l-obbligu li wieħed għandu jenata post fej li huwa għan nies b'diżabilità. L-artiklu 5 ta' din id-direttiva jobbliga lil dawk li ħadmu li jieħdu l-miżuri li huma xirqa sabiex iżommu ma' trattament ugwali għal kulħadd. Dawn miżuri xirqa jipprovdu l-interpreti tal- eh, lingwaġġ bis-sinjali kif ukoll dawk illi huma mħarġa speċifikament għal dawn l-anijiet. Il-konvenzjoni tal-ġlus maquda fuq eh, drittijiet tal-bniedem tan-nies li għandhom diżabilità jisqaru fl-artiklu 5 illi sabiex nipromovu l-ugwaljanza u neliminaw diskriminazzjoni il-partijiet firmatarji kollha rridu jiżguraw illi jkun hemm konsiderazzjonijiet ta' dawn in-nies fil-liġijiet tagħhom u trattament fil-kumpaniji, issa aħna naħsbu li diskriminazzjoni stiedet mhux naqset, ġifieri sabiex aħna ntejbu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva importanti li aħna ntejbu l-informazzjoni li diġa hemm li aħna ninfurzaw regoli li diġa daħlu fis-seħ qabel ma noħorġu b'inizjattivi ġodda diżina ta' priorità, pereżempju, importanti li konna mekkaniżmu tal-menti nazzjonali. Aparti minn hekk jiena nixtieq ngħid ukoll li il-ġida kontra diskriminazzjoni fil-qasam tax-xogħol tista' tkun effettiva biss jekk id-diskriminazzjoni niġġurdula f'kull qasam tal-ħajja. Jiena nistana bil-ħerqa li naħdem iktar ma' shadow reporters u bħala shadow reporter tal-Emplu anke ma' Sinjura Weber illi fil-fatt Flimkien aħna nistgħu niskuraw li qed ikun hemm monitoraġġ implementazzjoni aħjar kemm fl-istituzzjoni ta' Ewropej kif ukoll fl-Istati Membri kollha. Grazzi ħafna. Grazzi lis-Sinjura Stevens issa nixtieq illi nistieden lill-Kummissjoni sabiex titkellem Sinja Grange. Grazzi ħafna Iva, jiena nixtieq illi ngħid biss ftit kliem ħalli nappoġġa l-Parlament Ewropew f'din l-inizjattiva dwar l-implementazzjoni tad direttiva. Speċjalment il-parti li għandha x'taqsam mal-ġabra ta' l-informazzjoni minħabba li hemm xi ħaġa li verament hija importanti f'dan il-qasam u naturalment aħna lesti illi nkunu a dispożizzjoni tar-rapporter tal-Parlament Ewropew ħalli nipprovdu iktar informazzjoni dwar l-implementazzjoni ta' din id-direttiva minħabba li aħna qegħdin nagħmlu ġestjoni tal inmenti u tal-ksur li qed isiru apparti minn hekk nixtieq nisaq fuq il-fatt li aħna nix qed nirreferu għal qasam ta' kompetenza speċifiku nies ta' diżabilità li huwa limitat minħabba id-diretti l-adozzjoni tal adattiv tas-sena 2008, però aħna kuntenti ħafna li qed tieħdu din l-inizjattiva u aħna nappoġġawha bissieħ. Grazzi ħafna lis sinjura Gron, sinjura Stevens, xtieq iżid xi ħaġa dak li ntqal. Le, tajjeb, mela nirringrazzjakom Nishtiq illi nħabrilkom illi għandkom sal-ewel ta' frar, s-sitta ta' fil-axija sabiex tibatu l-emendi u fil-29 ta' frar ħajkun votazzjoni fil-dan il-Kumitat Libe. Nishtiq ringrazzjakom il-kol tal-attenzjoni tal-kooperazzjoni ta'kom il-lumar nofsinar kienet laqa twila ħafna nawguralkom il-lejla tajba. Il-laqa li nis tal-libe x tinsew li ħajkun nar it-tnejn fl-ewwel ta' frar fi Strasburgu